dan ser nuħduh wara l-votazzjoni fit-tlieta. Ġibu ma'kom il-karta tal-vot, għax ser konna vot elettroniku. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna, Sur President, jena nishtiq nejt li għawek fil-komitat nishtiq namela ċara li jena daqxejn irrabjata li il-ġimma li għaddit suppost kena dialogu ma' Sur Timmermans kien post-post ftit qabel biss u l-lum suppost kena pjanatu kol diskussjoni ma' Sur Avramopoulos għal darbohra t-nerġu nipposponu jena nishtiq ngħidilkom li dialogu strutturat miex ħaġa illi hija organizzata bir-rieda tal-Kummissjoni hija xi ħaġa li hija l-bażi tal-ftehim ta' bejn l-istituzzjonijiet jiena nixtieq nkun naf għalliema raġuni dawn iż-żewġ dialogi strutturati mhumiex se jsiru u jiena kieku nkun interessa tal nkun naf għalfejn il- punt tal-regola tas sigurta spanjola mhix ħad tkun diskussa hekk illum minna diskutu ħafna dan il-punt u naħseb il kummissjoni għandhom ikunu f'pożizzjoni sabiex ituna stqarrija fuq dan. Grazzi. Thank you for that. Grazzi. Aw punti oħra fuq in-nuqqas in nuqqas in żewġ kummissarji għad-dialogu strutturat Mela nistgħu ġibkom, Iva, għandek raġun li qed qajjem il-kwistjoni ta' nuqqas tal-Kummissarju Kummissarju Avramopoulos din mhix biż żjara tal-Kummissarju qabel il-Kumitat għalkemm din hija xorta waħda importanti dan huwa parti mill dialogu strutturat illi il kumitati kollha irridu jimxu miegħu bħala bħala parti mill-proċedura tal-Presidenti tal-Kumitati. U kif semmejt inti dan irid isir fi żmien limitat. Il-Kommissarju Avramopoulos il-ġimgħa l-oħra biss qalilna illi ma jistax ikun hawnhekk illum għal raġunijiet personali. U jiena assumejt jina ovvjament realizzat li dan ser jkun ta' problema u għalek speċajna biss bil-Kummissarju Jurova. Palma tilkom ukoll fil-bidu tal-laqa ser nara x'azzjoni azzjoni rridu nieħdu din hija kwistjoni serja li, li ma jistax ikollna dan id-dialogu strutturat, aħna kumitat li għandna ħafna kummissarji relevanti għalina li u differenti minn komitati oħra u din iva hija problema. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-Kummissarju Timmermans u l-kwistjoni anke ta' meta u ser jirrapporta lura lilna, imma iva għandek raġun li qed qajjem dan il-punt. U dan jiena se nsemmih ukoll mal-Kummissjoni. U ser inwieġeb lura lill-membri eh, anke wara laqgħa tal-lum. Iva m'għandek raġun fuq kwestjoni tal-liġi tas-sigurtà fi Spanja, il-Komissjoni ma kienx disponibbli u għalhekk kellna nipposponuha. Imma inti għal darboħra iva għandek raġun li semmejt dan il-punt u l-mentajt dwaru. Mela nistgħu nadottaw l-aġenda Sophie Intveld issa. Jena konsensaqsi l-istess mistoqsija ta' Birgit. Inti tgħid il kummissjoni ma kinux disponibbli biex iwieġbu għal kwestjoni dwar is-sigurta fi Spanja, il-riġi ta' sigurta fi Spanja. Xieġifieri ma kienux disponibbli din hija kwestjoni serja. Il-President ma kienux disponibbli għaliex għadhom kemm qaluli illi ma kienux disponibbli da act fisser jena nistax jena niddejjaq ma nkunx onest magħkom imma ekk li tfisser jena irrid nkun onest magħkom bħala President ser nippruvaw niksbu aktar informazzjoni dal-waqt. Mid-dera se jkunu disponibbli fil la li u ukoll. Eżis kollegi, mela, nista' adotta l-agenda kif modifikata? Let's move on then to um, point two of the... Mela, nistaw naddu għattini punt minna ħati għaj il-lingwi li għanna l-lum danis, id-danis, il-Latvjan, il-Kroat u il-Gaelic għas-sessjoni ta' filgħodu u id-Danis, il-Latvjan, il-Malti, il-Kroat u l-Gaelic mhux se jkunu disponibbli fil-sessjoni ta' wara nofsinhar. <coughs> Issa, approvazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet l-Aġenda ta' Sigurtà tal-Kummissjoni fejn ġie deċiż li titressa abbosta riżoluzzjoni fuq l-aġenda ta' Parliament Resolution of the 11th of February on the US Senate report on the use Anna rapport fuq l-użu ta' tortura mill-CIA hawnhekk il-koordinaturi ddeċidew illi iwaqfu grupp ta' ħidma informali li jkun mamul minn membru tal-libe mill gruppi politiċi kollha u immexxi mill-President biex nippreparaw għal hearing għal missjoni. Rezoluzzjoni E, hija fl-assoċjazzjoni mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u s-sottu Kumitat ta' Drittijiet Umani anke il-Kumitat Afet u il-Kumitat Drua se jipparteċipaw. il-gruppi huma mistiedna li semmu resqu l-ismijiet ta' 25 ta' Mejju. Issa fuq il-paragrafu 20 ta' rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 11 ta' Marzu 2015 fuq l-abbuż sesswali ta' tfal online hawnhekk il-koordinaturi jiddeċidew illi jfasslu rapport inizjattiva propja permezz ta' rapport implementazzjoni fuq dan is-suġġett. Jiena bħala President ser ninnotifika din it-talba lill l-Presidenti tal-Konferenza tal-Komitati. Issa, laqa tradizzjonali fi 26 ta' Mejju nofsta nar l-ewwel ta' Ġunju nar u 25 ta' Ġunju ġurnata. il koordinaturi talbu wkoll li jkun hemm aktar laqat fis-26 ta' Mejju u l-25 ta' Ġunju. Issa, Stadina biex jiġi nominat membru tal-Libe biex jisieħab ma' grupp ta' ħidma fuq l-Unjoni Digitali imwaqqaf mill-Kumitat ITRE. Il-Koordinatur deċidew li jastinjaw l-Isturboni bħala rappreżentant tal-Libe. Għalek, il-Komitat japprova dawn ir-rakkomandazzjonijiet tal-Koordinaturi skont regolami 205 ma' oġġezzjonijiet għalek nistgħu napprovaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet għal darboħra nixtieq infakkarkom illi għandna vot fit-tlieta għalek ġibu magħkom jekk joġobkom il-karta tal-vot. Mela, eżis kollegi, illum għanna żewġ punti importanti fuq l-aġenda tagħna. Ħanibdew punt tlieta l-ewwel parti ta' dialogu strutturat tagħna tal-inqas waħda mill-kummissar jiġi tfossna biex ikun dan id-dialogu magħna. Sentuk premju tal-li ġejt ma naħsibx li ħajkunu ġentili u ismija għax ġejt inti, taf kif aħna. Ma rridx li jiena nur li indifferenti mill kollegi tiegħi, naf li kellek titira dalodu, ġifiri sentuk aktar punti ta' dan ukoll. Mela, jekk joġbok, meta tkun fil kolleġ tkellem ftit mal-Kommissarju Avromopoulos u l-Kommissarju Timmermans u u informom li aħna għanna eh, żmien limitat. Dan parti minn dan id-dialogu qed issir biex nizguraw li nkunu aġġornati anke fil-programm ta' ħidma tal-2015 u fit-ħejja għal program ta' ħidma tal-2016. U dan sejjejn biex naġġornaw ruħna x'se jsir fil-futur, mhux biss fuq dossier attwali, imma anke biex nifmu x'se isir fil-programm ta' ħidma tagħna fil-futur. Hawnhekk ser nħarsu l-portfolio tiegħek protezzjoni ta' data, liġi kriminali, drittijiet fundamentali, imma anke wkoll inizjattivi ġodda bħal konfiska ta' assi u fiex wasalna fi drittijiet proċedurali naf li ħafna mill-membri tagħna ħadmu bisħieħ fuq dawn l-oqsma. Kummissarju għalja grazzi tal-li edha fostna u jekk joġbok forsi tista' tieħu 10 minuti bħala introduzzjoni biex inħarsu anke lejn eh, il-futur immedjat imbagħad nieħdu l-ewwel round ta' koordinaturi imbagħad il-membri. Grazzi tal leda dawn kun għatik il-mikrofonu. Grazzi tas-sew. Sor Marar, Sinjuri, jiena irbaħt il-premju tal-li ġejt għawnek nittema li mux ser nitilfu wara li nitla. Jiena ma naħsibx li ser jirna xili inwieġeb il-mistoqsijiet li suppost iweġibhom is-sur Avramopoulos għal kem l agenda u d-dossier u huma simili ħafna iżda l-aġenda tiegħu hija aktar speċifika. U jiena ninsab ċerta li se jkollna l-opportunità, se jkollkom l-opportunità li saqsu dawn il-mistoqsijiet li għandhom xaqsmu mal-portfolio tiegħu. Nixtieq nirringrazzjakom li tajtun l-opportunità biex niġi fostkom illum jiena malli bdejt il-mandat tiegħi u rejt li nixtieq li ikolli komunikazzjoni kontinwa u laqat regolari. Għalija dawn huma opportunità biex nkun nista' naġġornakom rigward il-programm ta' ħidma għal-2016. Jiena nixtieq nisma' minn għandkom x'inhuma l-idea tal-programm ta' ħidma għal 2016. Aħna għandna xi idejat imma jiena ninsab ċerta li fil-qasam tal-ġustizzja kriminali jew drittijiet fundamentali intom għandkom id-drittijiet tagħkom ukoll għandkom l-opinjoni l-idejat tagħkom ukoll biex tgħinuna nfasslu il-programm ta' ħidma tagħna l-2016 id-diskors tiegħi se jiffoka aktar fuq il-programm ta' ħidma ta' din is-sena tal-2015 iġifieri il-leġislazzjoni pendenti u l-aġenda aswali aħna qegħdin nifokaw biex niffinalizzaw il-riforma tal-protezzjoni tad-data illum se jkolli l-opportunità biex niddiskuti niltaqa' magħkom ma' oħut minnkom u niddiskuti r-riforma tal-protezzjoni tad-data u n-negozjati ma' l-Istati Uniti ma' l-Estalin Wiġi per mistoqsijiet tagħkom hawnhekk ukoll. Jiena Qed naħdem ukoll fuq id-direttiva ta' kontra il-frodi fuq l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku u l-Eurojust jiena nixtieq li nimxu l-qoddim fuq l-inizjattivi relatati mal-Aġenda tas sigurtà bħal l-estensjoni ta' ECRIS u kwistjonijiet ta' radikalizzazzjoni fil-ħabs. Issa fuq is-sistema ta' informazzjoni ta' records kriminali diġa' semmejt ECRIS Fit-28 ta' april il-Kommissjoni adottat l-Aġenda Ewropea Sigurtà kif tafu u l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati membri l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Aġenziji Ewropej huwa essenzjali biex nidirizzaw it-teddidi tas-sigurtà. Illum 26 stat membru qegħdin jużaw l-ECRIS li tippermetti li jkun hemm skambju ta' informazzjoni fuq kundanni li jkunu diġà saru. Iżda dan ma jaħdimx f'dak l-għandu xaqsa ma' ta' pajjiżi terzi, il-Kommissjoni qed tevalwa mezzi ta' kif tista' tħares lejn din is-sitwazzjoni fil-waqt li tikkonsidra il-kwistjoni ta' protezzjoni tad-dejta u drittijiet fundamentali. Aħna se nużaw il-ġimgħat li ġejjin biex nevalwaw l-aħjar mod biex li nistaw nimxu bih. Aħna ser niprovaw inħaffu s-sistema ekris għal ċittadini mhux Ewropej u biex nikkontribwixxu għall-implementazzjoni effettiva ta' din is-sistema permettu li nitkellem fuq id-direttiva kontra l-frodi. Jiena nilqa il-progress illi l-koreġislaturi għamlu fit trialogu dwar din id-direttiva. Iżda għad irridu nsibu kompromess fuq żewġ kwistjonijiet l-ewwel l-inklużjoni tal-VAT u s-sanzjonijiet u r-regoli fuq limiti ta' żmien għal każijiet serji ta' frodi. Din id-direttiva lan taħħa huwa li issaħħaħ il-qafas legali eżistenti li tipproteġi l-interessi finanzjari tal-Unjoni. Jridu ntejbu situazzjoni attwali u ma naqsux il-livell ta' protezzjoni kif għana diġa fil-qafas legali. Bl-esklużjoni tal-VAT kif propost mill-Konsil, aħna edin innaqsu il-livell ta' protezzjoni mill-1995 jien nixtieq naħdem mal-Parlament Ewropew u nista' noqgħod fuqkom li se tkomplu taħdmu biex tlaħqu mal-ambizzjonijiet tal-Kummissjoni. Din id-direttiva kontra l-frodi twassalni issa għal punt dwar l-EPO, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Senjura Makovej u Shadow Rapporters kollha għamlu bitxa xogħol tajba ħafna fuq dan il-fajl. Ir-rapport temporanju li ġi adottat fid-29 ta' April juri l-opinjonijiet tal-Parlament fuq l-IPPO. Iżda hemm ħaġa li ċerta, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew iridu illi jkollhom IPPO e indipendenti u effiċjenti f'dan ir-rigward il-Kummissjoni tixtieq illi l-IPPO e jaħdem bħala uffiċċju uniku u individwali, indipendenti u jkollu reġim transkonfinali ta' investigazzjoni eh, li jaqa taħt, taħt il-prosekuturi nazzjonali. Aħna il-proposta tirrispetta il-protezzjoni ġudizzjarja kif ukoll l-oppożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja bħala l-interpretu suprem tal-liġi Ewropea. Irridu nużaw ix-xhur li ġejjin biex naħdmu bis-sieħ fuq dan it-test u biex inżommu l-valur miżjut li qed dan l-uffiċċju. Jiena żgur illi se nagħmel dak kollu li nista' biex li PPO jidħol fis-seħħ sal-2016 skont anke l-programm ta' Juncker. Ma nistgħux ninsew ukoll ir-riforma tal-Eurojust u l u li finalizzaw il-drittijiet proċedurali fejn jiena lesta li naħdem mill-qrib ma' rapporters. Ippermettu li nitkellem ftit rigward il-problema kruċjali tal-perjodu ta' bħalissa, ir-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet. Fil-kuntest tal-Aġenda tas-Sigurtà, il-Kummissjoni qed tisħa fuq il-indirizzaw ir-radikalizzazzjoni. Dan l-aktar li jista' seħ huwa fuq l-internet u fil-ħabsijiet. Il-detenzjoni taqa' taħt il-kompetenza nazzjonali. Fil-faċilitajiet ta' detenzjoni fejn qed isir din radikalizzazzjoni dan jitlob għalhekk għal kooperazzjoni Ewropea. In-networks ta' radikalizzazzjoni u il- dawk li jaħdmu fuq il-probation, aħna ser naħdmu fil-19 u 20 ta' Ottubru flimkien mal-Presidenza tal-Lussemburgu aħna ser nevalwaw kif ir-radikalizzazzjoni u l-idejat violenti ma xin jinfirxu fil-ħabsijiet fl-Ewropa. Il-Kummissjoni allokat ukoll 2.5 miljun euro taħt il-programm ta' ġustizzja din is-sena biex nindirizzaw ir-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet u it-taħriġ ta' dawk li prattikaw terrorizmu. Aħna rridu naħdmu aktar fuq il-qasam tal-detenzjoni fil-kuntest tar-rapport inizjattiva propja. Issa, Ir-riforma tal-protezzjoni tad-data l-aħħar u mhux l-inqas ippermettu li ninformakom dwar din il-priorità importanti ħafna illi għandna din is-sena. Jiena nista' ngħid illi wara il-tmexxija tagħkom f'dan fuq dan il-fajl issa mexxi fi it-tajba anke fil-Kunsill. Ksibna suċċess u mexxin il-qudiem u jiena nemmen illi il-Kunsill tal-Ġustizzja f'Ġunju ser jilħaq approċ ġenerali. Jekk kollox jimxi mal-pjan, ftit wara nkunu nistgħu nibdew trialogi skont il-kalendarju ambizzjuż li għandna blan li nikkonkludu r-riformi din is-sena. Il-finalizzazzjoni ta' din ir-riforma issa qed eh, tkompli timxi l-qoddim skont anke minħabba l-aġenda ta' suq uniku digitali u biex dan is-suq ikun jista' jibda jaħdem kif suppost jiena ser naħdem magħkom fil-fażi li jmiss anke fil-fażi ta' trialogu tal-protest tal-riforma tal-protezzjoni tad-data. Nixtieq nżid ukoll illi jiena nittama illi nkunu nistgħu niffinalizzaw in-negozjati mal-Istati Uniti kemm fuq il-ftehim umbrella kif ukoll fuq is-Safe Harbor. Hemm xi kwistjonijiet li għadhom pendenti u aħna ser nibqgħu nżommu pożizzjoni soda imma nemmen illi għanna namlu da kollu li nistaw biex niksbu riżultat tajjeb. Fuq l-agenda tas sigurta huwa ir-responsabilità tal-Kommissjoni li tiżgura illi dawk li aħna nejxu f'żona f'żona ħielsa u ġusta mingħajr frontieri interni. Irridu nkunu ċittadini jridu jkunu konfidenti li fejn imorru fejn imorru fl-Ewropa is-sigurtà tagħhom tkun protetta f'konformità mal-valuri kollha Ewropej, inkluż ta' tadrid f'drittijiet fundamentali li l-Kummissjoni ser tħares. Nixtieq nikkonkludi bli nirringrazzja lilkom membri ta' dan il-kumitat għall appoġġ tagħkom fuq dan il-files, fuq dawn il-files. Issa lesta li nisma' koll l-opinjonijiet tagħkom. Very much Commissioner and thank you. Grazzi Kummissarju. Anki tal-li rispettajt il-ħin. Għanna ħin bizzejiet, però naf li l-membri jixtiequ jitkellmu ħafna fuq il-kwistjoni tal- protezzjoni tad data u jena kontent li se jkonna bizzejiet ħin da dastant nirigrazzjak. Mela kollegi, se nibda bil-koordinaturi u jena kontenti li għanna bizzejiet ħin biex nidħlu fil-font f'dan l-iskambju mal-Kommissarju Jurova. Mela, meta nitkellmu fuq l-implementazzjoni tal-2015 nibdew bil-koordinatur tal-IPP Holmeyer. Sur President, eżis kollegi, jina nishtiq l-ewel net tinsaqsi fuq is-sena 2016 u dak li għandu jiġri fis-sena 2016 dwar it-trilogu dwar il-programm ta' ħidma tas sena 2015 u kif ħajnimxu b'dawn it-trilogi. Issa fuq is-suġġett tal-Eurojust. Eurojust jina verament kontenta illi l-Kummissjoni li tkun hemm iktar kooperazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja, fil-qasam legali u tħeġġeġ din kooperazzjoni bejn l-istati membri u jiena naħseb fil-kuntest tal-Eurojust nista' jkollna daqxej ta' għanna jkonna daqxej ta' ċaqli hija meħtieġa ħafna ħalli bekk aħna naġlu kemm jista' jkun il-proċedura tal-lajnuna li tingħata matul il-proċedimenti legali u anke ngħinu li jkun hemm kooperazzjoni iktar effettiva bejn l-Istati membri. Importanti li l ġasti kollu il rizorzi ħalli jaħdem tajjeb minħabba li qed jagħmel xogħol importanti aħna fl-istess ħin naturalment aħna rridu naraw li nkopru wkoll il-tiġijiet tal-settur legali. Issa dwar kwistjoni tal-frodi, aħna konna din diskutu fil-kuntest tal-EPO il kwistjon tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea jiena naħseb li forsi ħandumu ħafna sabiex ma jkoll sabiex aħna jkollna verament li leppo fl-Ewropa hekk wisq nibża jkolli ngħid u allura nixtieq ngħidlek Sinjura Kommissarju jekk il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea m'għandix tkun eh, ma tkunx biżejjed hekk kif jista' jiġri f'ħafna każijiet Allura, fil-kas fil ta' traffikar ta' kontrabbandu ta' sigaretti, aħna din nitkellmu fuq miljuni ta' um, euro illi huma fil-kwistjoni, għedin naraw illi daw l-affarijiet iżda qegħdin jgħaddu aħna qed nibqgħu ma nagħmlu xejn u għandi kwistjoni oħra nixtieq nsaqsik dwar dwar safe harbor li kieku dan nistgħu nikkonkluduh b'suċċess kieku jiena insaqsik il-Kummissjoni Ewropea tista' taħseb minn issa tgħidilna kif mod strutturali jew b'mod ta' ħaddima nistgħu aħna nimplementaw ċertu kontroll fl-iskambju mal-Amerikani għandek ċertu ħsibijiet dwar dan minħabba li jekk aħna nistabilixxu ftehim dinja ħaġa separata iżda mbagħad meta nitkellmu fuq il-kontroll tal-implementazzjoni rridu naraw x'se nagħmlu ħalli aħna verament nkun ikollna kontroll fuq liema informazzjoni qegħdin nagħmlu skambju eh, tagħha. Grazzi. Grazzi, sta signora Sippel tal-SD. Grazie ħafna nixtieq nifoka fuq il-programm ta' ħedma s-sena 2016, nifoka fuq tliet toqsma l-ewwel net drittijiet eh, fundamentali nkompli bl-Ingliż. Difficulties especially regarding integration Mela, kwestjoni tal-integrazzjoni tal-Istati membri fuq il-kwestjoni ta' Roma mingħajr leġislazzjoni speċifika, il-Kummissjoni edha Tipjana li tinkludi fil-programm tal-2016 elementi ġodda fuq għafas ġdid biex ninkludu anki l-istrateġija Roma u blima elementi ġodda jekk iva. Il-Kummissjoni wkoll hija impenjata biex tmexxi l qudiem LGBTI strateġija LGBTI. Aħna fil-Parlament dan tlabnieh ħafna drabi. Il-Kummissjoni għandha intenzjoni tippreżenta strategija LGBTI fil-programm ta' ħidma tagħha u jekk le il-għala. Umbagħad il-kwistjoni tal-liġi penali. Fir-rapport ta' jannar tal-2014 il-Parlament talab il-Kummissjoni Ewropea biex toħroġ bi proposti leġislativi biex tirsolvi kwistjonijiet li rigwardaw l-implementazzjoni ta' deċiżjoni qafas tal-2002 584 fuq il-warrant jiena niproponi strument orizzontali biex nelbu dawn id qed preparaw li intkom toħol u strument orizzontali biex tersolvi dawn il-kwistjonijiet jew li qegħdin tipproponu reviżjoni tal-deċiżjoni AFAS, il-Kummissjoni għandha intenzjoni tinkludi din il proposta fil-programm ta' ħidma tagħha u mbagħad għandi punti ieħor fuq il-protezzjoni tad-dejta. Nixtieq najt illi il-Kummissjoni u dim il-Orti ta' Ġustizzja tagħti xhieda tagħha illi ma tistax tiggarantixxi l-protezzjoni tal-data personali skont l-iskema Safe Harbor. Il-Parlament iktar minn darba talab is-sospensjoni u ta' din id-deċiżjoni. Kif tista' l-Kummissjoni bħala gwardjan ta' trattati se twaqqaf dan l-iskema peress li huwa inkompatibbli ma' trattati u l-aħħar mistoqsija fuq il-data protection ta' Ewropew. Inti għat li nistaw nibdew trialogi dan is-sajf li ġej u inti qed titkellem fuq regolamentazzjoni u tinkludi d-direttiva wkoll għax aħna tlabna e, li kunem hemm dan il-pakket fuq il-protezzjoni tad-data. Grazzi. bata fisem il-ICR, Signora Stevens. Grazzi, President. Grazzi, Commissario tal-li edaw, tal ġejt titkellem maħna. Nishtiq norbot ma dak li għallu l-kollegi li tkellmu għabli. Mux se nirrepeti dak li għallu ma, pero etnara li program ta' ħidma li ġi prezentatano għawisa ħafna. Um, titkellem fuq il-ġlida kontra diskriminazzjoni a bazi ta' sess u anki u lejn il-persuni eh, illi għandhom disabilità. Umbat tkellimna wkoll fuq il-ħtieġa illi namlu modernizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta, mbagħad għamlina referenza wkoll għan negozjati ma' l-Istati Uniti illi anki fuq il-protezzjoni tad-dejta, safe harbor u anki l-intenzjoni illi nerġaw niftħu dibattitu fuq il-prosekutur Ewropew. Barra minn hekk imbagħad hemm proposti oħra. Fuq l-opportunitajiet indaqs u importanti fl-opinjoni tiegħi li l-Kommissjoni Ewropea tikkonċentra fuq l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd irġiel, nisa, LGBT, persuni li ġejjin minn oriġini differenti, persuni b'disabilità, illi naturalment hija għandha mill-prioritajiet tiegħi. Dan fl-opinjoni tiegħi huwa importanti ħafna u jiena nixtieq nisħaq fuq u sen inkompli nisma' fuq il-komplement ta' dibattitu. Sofi. Grazzi, President. nelqal kommissarju jiena kontenta li inti ġejt dal biex titkellem għana L-onet, xenajt li l-Kommissarju Timmermans għal li fil-ftejm interistituzzjonali ġdid il-Kommissjoni ħat inkludi klawzula illi tajt li jekk il-Parlament Ewropew jitlob politika ġdida jew inizjativi leġislativi il-Kummissjoni f'dan il-każ jew issegwi rakkomandazzjoni jew inkela tispjega il-għala ma tagħmlux dan Un jien naħseb li dinja ħaġa tajba għaliex il kummissjoni għandha l-obbligu uh, anki fuq l-inizjattivi ta' ċittadini u dan għandu jseħħ ukoll fir-rapporti tagħha mal-Parlament. Hemm tliet kwistjonijiet, tnejn minnhom ġa SMA hawnhekk illi tlabnihom iktar minn darba mill-Parlament Ewropew. Waħda hija illi neħu safe harbor illi ġiet mitluba unanimement. U tieni punt huwa il-LGBT roadmap jew strategija jew pjantazzjoni tal-LGBT eh, eh, pakket ċar fuq dan is-suġġett u tielet waħda hija l-evalwazzjoni tal-politika kontra terrorizmu. Għal dastantina nitama il il-Kommissjoni dawn ħadd inkludihom dawn il-miżuri il-miżuri fil-programm ta' ħidma tiegħu tagħha. U tieni punt il-prioritajiet tagħkom hija id-direttiva kontra diskriminazzjoni orizzontali. Naf li din qiegħda f'din l-Istati membri ma inti diġà għat mm, meta l-Kummissjoni daħlet eh, fil-mandat tagħha illi inti ħa tagħmel kemm kull ma tista' biex tiġi adottata din l-istrateġija u fl-aħħar żewġ punti li nixtieq li l-Kummissjoni tinkludi fil-programm ta' ħidma tagħha ċoe qafas jew mekkanizmu biex ikun hemm evalwazzjoni annwali fl-istati membri kollha l-istat ta' governanza demokratika, stat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Mhux qed ngħid li aħna qegħdin niddiskutu internament par, par partikolari, kellna diskussjonijiet fuq pajjiżi partikolari fil-passat, però rridu nimxu l qudiem dan u argumenti li anki l-gruppi politiċi kollha tkellmu fuq għandna bżonn ta' mekkanizmu biex ikunu nistgħu nagħmlu din l-evalwazzjoni fuq l-istati membri kollha. Umbagħad il-punt liħor huwa entità fil-li f'ħafna stati membri hemm sistema illi nsejħulu Amber Alert jew Child Alert għal tfal li ikunu nieqsa hija inizjattiva volontarja, però hemm bżonn li din insaħħuha billi jkun hemm skambju ta' informazzjoni tajba tajjeb bejn il-Pulizija u l-Ġudikatura u nitama li l-Kommissjoni, wara kollox li l-Kommissjoni diġa għalet snin ilu li se titħol se teżamina il-leġislazzjoni fuq dawn l u nitama l-Kommissjoni tinkludi anki dan fl-istat fil-pjaniet tagħha. Grazzi. Issa su Krizikonis għal grupp e. Grazie. Nilqa kommissarja. Inti responsabli biex tala l-adezjoni tal-Unjoni Ewropea għal konvenzjoni tal-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali u drittijiet tat eh, ta' tfal fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel mistoqsija tiegħi kif inti se teleb l-imblokk illi seħ f'dawn l-aħħar wara l-aħar opinjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq il-kwistjoni ta' din l-adeżjoni. U barra minn hekk u marbut ma' dan, nixtieq infakkar illi mhux biss dawn huma drittijiet difensivi kif hemm miktub fil-Konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem li huma parti mill-drittijiet fundamentali, ma ukoll drittijiet soċjali So, uh, wouldn't, it be, wouldn't it be a good idea? Ma tkunx idea tajba. Illi niftu it-triq għal adeżjoni Ewropea għal karta ta' drittijiet soċjali. It-tieni mistoqsija fuq il-korruzzjoni. Lista ta' pubblikazzjoni fuq mux biss fl-Istati membri, ma anki fuq l-livell Ewropew rridu namlu ħafna fuq l korrezzjoni u anki fuq l-użu sbagliat ta' fondi disponibli. Fil-rapport tal-2014 il kommissjoni għada ma kitbet xejn fuq il-korruzzjoni fuq l-istituzzjonijiet Ewropej b'mod speċjali għal daqstant meta se toħorġu dan ir-rapport ġdid u jekk u se titkellmu fuq l-aspetti kollha tal-problema. U l-aħħar mistoqsija tiegħek biex nagħlaq hija li sa naf jien il-Kommissjoni Ewropea m'għadix mutur ta' ugwaljanza u kif ħad bidlu din it-tendenza fl-2015 u fl-2016 eh, program tal kummissjoni b'inizjattivi konkreti. U issa fisem il-ħodor Albrecht. Grazzi. Jena nishti namal nagħmel wahda waħda fuq ir-referendum fl-Irlanda. jena naħseb illi din hija kwistjoni importanti ħafna, ċoħe l-implementazzjoni ta' roadmap LGBT. Tista' tajdinna tatina data fuq meta tkunu tistaw it-temmu dan il-programm. Grazie. Meta għat referendum għat għata għaxina eh, britanniku. Iva, il-Sinjura Ferrara, Laura. Grazzi, President. Eh, Insalem il-Komissarju. Mela, minna uniftit iħor se jibdew xolijiet għal riporta inizjativa għal zvida kontra kremita organizzata għal korruzzjoni u nishti namillek mistoqsijiet fuq dan il-rapport jekk hemmx il-volontà minnaħa tal-Kummissjoni illi tieħu inizjattivi għal biex ikun hemm liġijiet minimi komuni u biex tiżgura anki li jkun hemm armonizzazzjoni aħjar fuq definizzjoni legali ta' kriminalità organizzata, fuq dan ir-reat jew anki fuq il-fatt li ikun hemm organizzazzjoni kriminali. Għax nafu illi il dina tatina mbagħad il-bażi legali biex inkunu nistgħu naħdmu u, u reġildu kontra kriminalità anki naħat tal-prosekutur Ewropew. Il-prosekutur Ewropew irid ikun jista' jaħdem fil-ġlida kontra l-frodi fl-interess tal-Unjoni Ewropea imma aħna nittamaw illi la darba mbagħad dina sir operativa skont l-artikolu 86 ta' trattat din dina tkun tista il-kompetenza tijaw tkun tista anki tiġi estiza għal ġlieda kontra il-reati transnazjonali. U naturalment biex namlu dan għanna bżon ta' bazi legali u għal daqstant hemm bżonn insibu liġijiet komuni eh, kontra kriminalità organizzata. U nixtieq nitolbu kekk hemmx l-intenzjoni li tippreżenta proposti legali fuq l-armonizzazzjoni u fuq eh, liġijiet komuni fuq ir-reati ambientali li huma importanti ħafna anke hawnhekk naraw li hemm il-kriminalità organizzata infiltrata kullimkien qiegħda timxi kontra drittijiet fundamentali ta' ċittadini. U barra minn hekk anke fuq il-korruzzjoni jekk għandekx l-intenzjoni eh, illi tinkludi strumenti ta' monitoraċ biex niġildu kontra korruzzjoni sistemika u tipproponi intervenzjoni preventiva. Dan kollu, dan kollu marbut mal-figura ta' prosekutur Ewropew u anki għal eh, possibilità ta' ħidma minnaħa ta' Eurojust naf li dawn eddin fidejn il-Kunsil bħalissa u nittamaw li jimxu bi progress tajjeb. Fuq dak li għandu xi qasam ma' radikalizzazzjoni fil-ħabsiet, eh, l-inizjattiva tal-konferenza biex ikun hemm skambju ta' best practices hija tajba ħafna u nittama illi jkun hemm eh, il-volontà illi nitkellmu fuq il-miżuri alternativi għal priġunerija u ħafna drabi f'ħafna pajjiżi hemm anki abbuż tal eh, tal-priġunerija eh, u dana iwassal anki għal fatti li hemm wisq nies fil-ħabs hemm anki għal fatti li hemm abbuż ta' drittijiet fundamentali. E, il-fatti li e, imbidlu sistema e, legali tagħna, ġudizzjarja tagħna biex ikun hemm sistemi alternativi għal priġunerija hija eh, pastajje biex nkunu nistgħu eh, ġildu kontra l-radikal fil- eh, fil-ħabs. Fuq il-Justice Scoreboard ġa darba oħra f'dibattitu u demek jiena tlab sejtek x'taħseb illi jista' jiġrek namlu estensjoni tal-scoreboard anki fil-kriminali u intajtni risposta pozittiva. U meta maħna għamilna smiħ ta' sur Timmermans fuq il-report ta' drittijiet fundamentali, il-Komissarju Timmermans ma, ma, ma kienx pozittiv daqsek u jena nishti e, nistaqsik xtaħseb int. Fil-fat, il-Kommissjoni xanda f'moħħa tamer, jek tista' xittini risposta fuq dan. U mbagħad fuq drittijiet fundamentali jena ninaqat ma dak li għalet il-kollega Intvelt, bżon li kunem sistema ta' evalwazzjoni f'kull pajis fuq l-istat ta' protezzjoni ta' drittijiet fondamentali u anki fuq dan is-suġġett jiena nistaqsik e, eh, xinija rrida tal-Kommissjoni fuq dak li għandu x'jaqsam mal eh, mal-bidu ta' strumenti li jkunu jistaw jigarantixxu protezzjoni anki preventiva. Grazie. Grazzi. Beknal u round ta' mistoqsijiet kollegi jiena mizball l-ewwel għaxat illi mbagħad senadi għal membri. Imma entkom tiftakru illi mal-gruppi kien hemm ftehim illi għal dialogu strutturali se jkollna biss mistoqsijiet minn il-koordinaturi ħadd żball u qed nara hemm żewġ kollegi edin jittolbu jitkellmu però għal din id-darba se nagħmel eċċezzjoni peress li jiena mill-żbal se nagħtihom il-mikrofonu u nitlobkom li titkellmu fil-qosor imma fid-dialogi strutturali fil-kummissarji li ġejjin se jkunu koordinaturi biss dawn huma l-ftejjim bejn il-gruppi politiċi. Però di darba peress li għamil dan nisbal se natikom il-mikrofonu. Isur Boni bħalissa nibdew b'Sur Niedermiller un bat naddu Sur Boni wara. Grazzi, fil-qosor ħafna ħafna. Mal-Komissjoni aħna diskutejna ħafna drab il-kwistjoni tal-edukazzjoni u segregazzjoni tal-Roma fl-Europa. Nixtieq nistaqsik x'inhi l-intenzjoni tiegħek biex ittejjeb is-sitwazzjoni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Surboni. Tixtieq tagħmel mistoqsija tiegħek fil-qosor? Jien għandi mistoqsija waħda biss għax aħna nifmu illi regolamentazzjoni tal-data protection hija urġenti u anki direttiva, però meta nibdew? Id-direttiva fuq li privacy din hija importanti ħafna l-pakket tal-suq intern imma kinti qed taħseb fuq soluzzjonijiet koerenti. Grazzi ħafna l-mistaqsijiet tagħkom kollha. U l-komissarju aħna ħdimna tajjeb ħafna, zammejna l-ħin, ħin u bekk memx għalfej taġġel u tista' tieħu iż-żmien li għandek bżonnu tipproma tagħti risposti għal punti kollha illi ġew imqajma. Għandek biżejjed ħin biex tirrispondi bil-kalma. Jiena se nitkellem biċċek il-lingwa tiegħi għax bekk inkun nista' nitkellem b'mod iktar komdu. Nirringrazzja għal mistoqsijiet kollha. L-onet is-Sinjura Holmeyer il-mistoqsija tiegħek fuq l-Eurojust. Inti staqsejt fuq il-bżonn illi nappoġġaw l-Eurojust kemm għall-staffing kif ukoll għall-finanza. Meta rajt li l eppo għandha tiġi maħluqa mill-Eurojust jena eh, tal lim tumbat, b'mod interessanti ħafna illi attwalment dan l-istituzzjoni tal prosekuratur Ewropew qed jiġi preparat u ma kontx żgura fuq l-interpretazzjoni ta' dan l-artiklu fit-trattat e kienet tajba. Illum għal daqstant għanna l eurojust pero għandu jkun hemm anki istituzzjoni ġdida, ċoħe l-istituzzjoni tal-Eppo, illi għanda u koll tiħu xiftit bil-personal u mid-databases mill eurojust Għal daqstant meta eh, nipreparaw l-uffiċu tal-Eppo għanna anki Eh, nitrattaw situazzjoni tal-Eurojust. U dinna miex l-unika raġuni illi għalija din se tkun kwistjoni importanti ħafna fix xhur li ġejjin. Hemm bżonn nappoġġaw u saħħu l-Eurojust, speċjalment fuq il-kwistjonijiet tal-reati, hemm bżonn insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-Eurojust, l-Europol u l-Istati membri. U fl-istess ħin il- Eurojust għanda taħdem ukoll ma' pajjiżi terzi għax dawn huma l-pajjiżi minn fejn jiġu ħafna mill-kriminali u rridu għal daqstant nimonitaraw situazzjoni f'pajjiżi terzi. Dawn huma kollha raġunijiet li għalihom l ħidmiet tal-Eurojust għandhom jiġu appoġġati iktar u hemm bżonn is-sitwazzjoni nisolvuha b'dan il-mod nafaċċawha Jena konvinta li l-Eurojust ma tistax taħdem dan il-mod għal-daqstant rridu wahida, rridu għal-daqstant nappoġġawa b'din l-agenda ġdida ta' sikurezza u hemm anki li narmonizzaw u l-Eurojust ukoll għandha bżonn tittamel kooperazzjoni ma' l eppo Issa, fuq fuq l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew. Għanda kien hemm kompromess importanti ħafna fil-kommissjoni preċedenti, dawn se jkunu prosekuturi speċjali u kull kas illi se jiġi mixli fuq livell nazzjonali u mbagħad ser jitressa u qoddim il-qorti tal-istat speċifiku u din għal daqstant se tkun proċedura speċjali. L-EPO u koll se jkun soġġett għal kontrolli u għad diffiċli anki li wieħed jevalwa il-kwalità ta' sistemi ġudizzjari f'kull stat membru. Per eżempju, hemm ċerti indikaturi, però per eżempju xuħut minnhom jistgħu anki jqarqu bina u m'għandniex għal daqstant norbtu fuqhom dawn l-indikaturi kollha. Però nistgħu anki nqablu l-istatistika tal-Olaf fejn nafu li hemm każijiet ta' frosi u għandna wkoll l-istatistika ta' kem minn dawn il-każijiet ta' frodi ġew risolti fl-istati membri biex bekk inkunu nistgħu anki nqablu l-istatistika ta' każijiet sospetti u każijiet illi ġew irsolvuti b'mod uh, pożittiv. Din hija wkoll raġuni li għaliha għandu jkollna dan il- istituzzjoni tal-EPO u fl-istati membri kollha għandu jkun l-istess livell. Ma nixtieqx jiena nwaħħal fl-ebda stat membru ma nafu li xi kultant hemm eh, korrelazzjoni e, spjaċevoli iktar ħafna drabi jkun hemm ħafna problemi billi eh, bl istħarriġ ta' frodi, pero dan rridu noħdu għab kautela, rridu nkunu prudenti fejn fejn fil-pajjiżi fejn ikun hemm ħafna flussi ta' flus mill-Unjoni Ewropea. U mbagħad kien hemm mistoqsijiet anke fuq Safe Harbor, pereżempju Sinjora Holmajert staqsit fuq il-sistema ta' monitoraġġ tal-Safe Harbor jekk fim ta' sew il-mistoqsija. Aħna publikajna 13 il-rakkomandazzjonijiet, 11 minnhom jirrigwardaw il-konformità mar regoli fuq il-, -regoli, fuq il protezzjoni ta' data. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jirrigordaw anki territori ekstra-Ewropej għal daqstant rridu naraw xin huma modelli ta' pajjiżi oħrajn ukoll. Aħna palissa qegħdin eh, nifanalizzaw il ftehim mad-Dipartiment tal-Kummerċ mal istati Uniti u għanna kondizjonijiet ċari ħafna fuq kif il-ministeri ex ufficio se jikontrollaw il-kondizjonijiet kollha u hemm dispożizzjoni speċjali anki fuq il-verifiki randomizzati u hemm kazijiet ta' ksur ta' kwistjonijiet ta' protezzjoni ta' data u se jkun hemm ukoll kooperazzjoni speċjali ma l-Aġenziji tal-Istat illi se jkunu responsabbli għal verifiki eh, kompleti u jagħmlu sanzjonijiet kontra ksur. Eh, dawn il dax il-rakkomandazzjoni minn dawn il-13 nista' ngħid li fuqhom aħna hemm xejna tajjeb ħafna, eh, għamilna progress kbir E prezentajna dawn it-13 rakomandazzjoni lejn l-Istati Uniti u tafu li dawk iż-żewġ eh, fuq l-użu ta' data minnaħa naħa ta' l-Aġenzija ta' Sikurtà u dawn iż-żewġ rakkomandazzjonijiet huma sensitivi ħafna politikament, dawk kollha li huma interessati fil-protezzjoni ta' drittijiet tal-bnedem u drittijiet fundamentali għandhom jikunu interessati wkoll anki f'dawn iż-żewġ rakkomandazzjoni għax huma kruċjali ħafna dawn u jiena nixtieq ngħid li sfortunatament aħna ma nkunux nistgħu nispiċċaw in-negozjati kollha fuq il-kondizzjonijiet speċifiċi qabel l-aħħar ta' Mejju. Jiena nistenna li fil-konferenza tal-Ministri Friga eh, se jkun hemm konferenza speċjali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jiena se nkun preżenti u nittama li nkun nista' nikkonkludi in-negozjati u mbagħad flimkien ma' Sur Timmermans u ma' kummissarji oħrajn inkunu nistgħu mbagħad niddiskutu jekk dawn il-kwestjoniet kollha illi ftemna fuqhom u mhux biżejjed għalina. Kwestjoni oħra hija jekk is-safe harbor għandix tintemm. Iva, din il-kwestjoni edha tiġi trattata f'dawn il-żminijiet. Il-garanzijiet tal-parti Amerikana jekk mhumiex biżejjed, allura dinja ħaġa li qed nanalizzaw u naraw jekk għandniex inkomplu b'dan il-prinċipju ta' safe harbor jew jekk il-prinċipju għandu ċieġi abbandonat. Mm, biex najda b'mod sempliċi ħafna, nista' ngħid li forsi ma rridux inkunu ambizjużi wis. Hemm xi ħaġa tajba Eh, għall-anqas, għal negozji, għal daqstant dawk il-nis li prezentaw il-settur ta' negozji jibżaw illi inwaqfu il-safe harbor, pero mandux ikun hemm xejn illi ikun nassa jekk ikun hemm sistema li ma jkunx qed jipproteġġi id-data personali. Però jiena naħseb illi għanna nistennaw għandkom ittun aktar żmien u nittama li sal-ħar ta' ġunju dawn il-negozjati ikunu spiċċaw u din il-kwistjoni inkunu nistaw diskutuwa fil-kulleġġ u mbagħad intikom aġġornament. Ma naħsibx li ħadd tkellem fuq il-kwistjoni tal-umbrella. E, hija simili s-sitwazzjoni forsi daqsxejn iktar ottimistika għax għandna diġà abbozz u dimna u hemm kwistjoni waħda biss li għadha pendenti fuq id-data illi ħat tiġi e, mill-level federali għal level statali. Il-kwistjoni e hija min se jkun responsabli. Aħna nħossu li għandu jkun fuq livell e, għandu jkun il-level federali responsabli u għandu ikun hemm kondizzjonijiet ċari. Aħna qegħdin nippruvaw nilħu ftehim ċar Hemm ftit każijiet biss fejn se jkun hemm din il-bidla, però ħafna drabi hemm xi drabi fejn dawn il-każijiet però jseħħu. Però naħseb nittama illi sa Ġunju inkunu nistaw niddiskutu fuq din il-problema u għandu jkun hemm iktar ikun hemm possibilità aħjar għal ċittadini Ewropej li jitolbu protezzjoni ġudizzjarja fil-Stati Uniti. Intkom tafu illi għal ċittadini Ewropej dan huwa pont indispensabbli biex inkunu nistgħu aħna eh, naslu għal ftehim għal dan umbrella. Mela, issa fuq id-drittijiet fondamentali u fuq il-kwistjonijiet tar-Rom. Aħna eh, Irċevejna strategija nazjonali mill-Istati membri u hemm elementi, hemm xi elementi innovativi. E, mod speċjali, din mhix e, e, innovazzjoni, però hemm bżonn illi nużaw il-fondi Ewropej biex nipromovu l-integrazzjoni tar-Roma fis-soċjetà biex noħolqu impiegi għalihom u biex ikollhom iktar possibilità ta' edukazzjoni. Dawn huma kollha kwistjonijiet li huma inklużi fl-istrateġiji. Dawn jisħu b'mod ġenerali fuq opportunitajiet u lokali u setturi tal-NGO u tal appoċ tagħhom u f'ċerti każijiet hemm ukoll innovazzjonijiet illi illi jipproponu li jinħolqu programmi speċjali ta' impjegi għal gruppi vulnerabli b'mod speċjali. U dan u għal kas ta' Romanija nafu li hemm problema kbir mek problema ta' povertà b'mod ġenerali, però fost dawn il-foqra hemm maġġoranza u fostom hemm perċentwali olja ta' Roma nafu illi l-kondizjoniet ta' ħajja tagħhom fir-Romanija jobbligawhom imorru f'pajjiżi oħrajn fl-Ewropa, mbagħad joħolqu problemi fil-Svezja, fi Franza, u fuq dan ir-Romanija qiegħda tipprova tinnegozja xi kooperazzjoni. Dina mhijiex kwistjoni tal-Unjoni Ewropea, imma għandi informazzjoni għax dawn huma kwistjonijiet bilaterali bejn stati membri u jirrigwardaw il-kwistjoni ta' Roma, u għalek qed insemmi hawnhekk. Dawn l istrateġija jekk jiġu implementati jistgħu waslu riżultat tajbin ħafna. Fuq dak li għandu xaqsam mal miżuri tal-Kommissjoni, intkom ta' fu forsi li aħna ħriġna rekomandazzjoni tal-ħames stati membri b'mod speċifiku fuq ir-Roma, fuq l-edukazzjoni tagħhom fl-iskejjel primari, U dawn il ir-rakkomandazzjonijiet rigwardaw Repubblika Ċeka, Slovakia, Ungerija, Romania u Greċja, jekk ma nissejra akbar. Żball. Le mux il-Greċja tikkoreġi ruħa il komissarju tajt il-Bulgarija. Dawn huma il lista ta' pajizi li rċevew rakkomandazzjoni reċentement u ma tem kwistjoni oħra fuq il-Roma fl-iskejjel. nishtiq najt, illi jena għandi a dispożizzjon strument qawwi biex nitlob eh, l-implementazzjoni tal-prevenzjoni ta' Roma, eh, ġifiri li jitpoġġu fl-iskejjel eh, speċjali. Eh, però biex najt b'moċar, lebda studju ma jprova b'moċar u dan huwa l-argumenti għaj kontra il-pozizjonijiet razzisti li qed ikolli minn ħafna pajjiżi. Lebda studju ma jprova sissa illi hemm illi terz ta' Roma huma diżabbli mentalment. Mhux veru dan, assolutament. Hemm bżonn imbidlu diagnostika biex inkunu nistgħu neqirdu dawn il-preġudizzi u ninsistu fuq il- tnaqis riduzzjoni tal dawn il-perċentuali. Fir-Repubblika Ċeka il-35% tar Roma e, e, jimorru l-iskola skej speċjali għad diżabbli. U, u Repubblika Ċeka batet anki itra il-Kummissjoni jgħalu e, l-pajis li għamlet dan u komplejna din korrispondenza u u issa E, edha pass lura mill-li nati opinjoni ġustifikata. U meta se noħroġa din l-opinjoni ġustifikata, eh, se tkun eh, sena d-dihla. Għax irridu nistennew sa' kem titħol fis sef l-ewel ta' jannar għal daqstant l-ewel riżultati sena narawhom f'Settembru tal-2016 għal daqstant l-approċ tiegħi għaj preferitu li nitlob impenn mill-Ministru tal-Edukazzjoni tar-Repubblika Ċeka illi din is-sena il-mod eh, kif namlu diagnostika fuq it-tfal għanna nbidluħ. L-approċ kollu għandu jitbidel u l-ewwel numri, l-ewwel ċifri se jkunu ġustif settembru eh, numri li juru situazzjoni sejra għall-aħjar. Dan huwa aħjar milli namlu eh, stqarrija, opinjoni ġustifikata formali illi naturalment se tinteressa ħafna l-medja. Jiena ma namelek, nagħmel hekk, jiena nixtieq nara rizultati riżultati diġà din nistenna. U se jkolli l-istess approċċ anki kontra Slovakkja u pajjiżi oħrajn fejn hemm eh, problemi ta' edukazzjoni ma' Roma. Il-roadmap fuq eh, l-LGBTI ehm, LGBTI kienem zewġ eh, mistoqsijiet fuq dan il-punt personalment jiena ma nifhimx il-għala għandu kunem hemm problema, jiena qed niddiskuti preżentament dan mal-kollegi tiegħi ma nistax nifhem x'in il-problema għadħejja ta' pjantazzjoni u kellha ta' roadmap għal din is-sena. Hemm tliet prioritajiet ċar għalija. L-ewwel illi nifinalizzaw jew nikkonkludu leġislazzjoni illi tgħin lil din il-komunità qed ngħid jiġifieri eh, fiħdan id-direttiva antidiskriminazzjoni imbagħad irridu naraw xinu l-problemi fl-istati membri ninżlu sa l-inqas livelli nanalizzaw xem u naraw naqra fejn u għal-iktar effettiv li nħorġu eh, blaqwa leġizlazzjoni, fejn huwa laqwa post li namlu kampanji inqajmu kuxjenza u ninvolvu naturalment l-organizzazzjonijiet non governattiv f'dawn l-aħħar ġemat jiena kont qed naħdem fuq eh, reviżjoni ta' kif eh, namlu użu minn 52 eh, miljon euro fiħdan DG Justice biex ikunu nistaw inwiznu soċjetà ċivili. il-għaliex il-Kommissjoni u l-Istati Membri xi kultant ma jaslux forsi eh, bil-lodot leġislativi li għandhom. Allura, importanti li ninkludu eh, soċjetà ċivili eh, li wet u ehm, kampanji immirati. U dan kollu ninkluduħ fil-pjantazzjoni LGBTI. Ma sax nifhem xin il-problema li komplu għaddim din il-ħidma pozittiva u biex nkomplu noħorġu blinji politiċi din is-sena. Ma nara lebda problema li eh, kunem diskussjoni ma Senjura Luna Ċek, ma Safin Veld, nistaw eh, koplu nitkelmu dan u nkomplu dan il-moviment pozittiv u eh, ritmu li qbadna. Eventualment ħankun negozja fil kolleċ tal-kummissarji u rridu naraw naqra jekk qed nitkellmu iktar fuq strateġija u kella pjantazzjoni jew roadmap. Għadna maħniex ċari fuq terminoloġija, imma serħu moħħkom illi ma qafniex naħdmu u ħankomplu għandna mexej ġdid eh, tal-fra fi Vienna u ħankun qed inħares il-qudiem għal riżultati għal data ġdida u eh, biex eh, nweġa pal mistoqsija ma iva kontenta u naħseb kienet aħbar ta' sew tajba dik li ġefejna mir referendum eh, ta' l-Irlanda. Issa fuq il-każ XREMF. Jena ma niftakarx eżattament ehm, il-formulazzjoni tal-mistoqsija, imma nixtieq ngħidilkom illi qegħdin faċla sħiħa biex klawzola safe harbor u da kullendu xaqsam mal eh, garanziji eh, għal ħarsin ta' data ikunu M. Irridu naraw li dak li għandam jaħdem għana qed naħdmu bla nifs u ċertament irridu ntejbu is-sitwazzjoni kifini prezentament qed nistennew eh, dikjarazzjoni tal-Avukat Ġenerali li ħad toħroġ fl-24 ta' Ġunju u sa dak iż-żmien ħajkun ċar jekk il la safe harbor hijiex ħat kompli jew le. U din ħat kompli biss forma iktar imsaħħa Fu il-ħarsin ta' data u regolazzjoni ta' data kien hemm mistoqsija Fu jekk din din hija fl flimkien ma' direttiva fuq eh, il-polizija. Iva, imma ħajkun hemm sempliċement eh, tibdil fit-tendenza żgħira eh, fuq ir-regolament aħna. Et nistennew illi ikonnam il-GPA tal-Konsel f'Ġunju u negozjati ħajkunu twal. Hemm ħafna punti importanti eh, li jridu jiġu indirizzati u issa qed naħdmu b'mod intensiv biex eh, neliminaw eh, kwistjonijiet kollha sekundarji ħalli jkunu nistgħu nifokaw fuq dawn punti ewlenin. Wara Ġunju eh, l-24 ta' Ġunju ħajkun hemm trialogu fejn jena ħan intaqa mal-ministri u nistenna li rappresentazzjoni tal-Parlament Ewropew tkun preżenti, bat ikun hemm mitin trialogu fis-16 ta' Lulju. Qed nitkellmu dwar eh, skeda eh, impenjattiva ħafna, ma jiena ħareġ bil-qudiem biex naħdem it-tfit magħkom u ma dawk kollha li huma attivi f'dan il-qasam u li ċertament jistgħu jgħinuna ferm meta ħna kunu qed ninnegozjaw mal istati membri fuq id direttiva dwar il-pulizija. Nix ngħidilkom illi f'ġunju aħna qed nistennew um, approċċ parzjali um, fit-tieni nofs tas sena ġviri taħt il-Presidenza Lussemburgiza qed nistennew mbagħad li jkollna um, adozzjoni ħarija f'dan il-Kunsill. Forsi tafu li f'jannar ħabbatna wiċna ma' punt forsi eh, trivjali fuq il-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva, ma iżda dan eh, ġi diffiż biex bekk ħallejnieh mimsus, ħallejnieh bla mittifes. Kienem ċuħut ehm, illi għajmu din il-mistoqsijawi, jena nistanejdilkom huwa illi qed naħdmu, komplu għaddejjien biex kemm jista' jkun ikonna l-użu ta' flessibilità tas-settur eh, privat biex bekk kollox inħalluh kif inhu eh, jena ma nistax eh, Naqra kollox hawnhekk eh, naħseb illi wieġibt il-mistoqsija ta' Sofin Tevelt eh, ma ma wieġibx il-mistoqsija fuq il-ġieda kontra terrorizmu jekk din hijiex tiġi inkluża fil-programm ċertament illi l-aġenda ta' sigurtà tkun qed tiġi evalwata kontinwament u ħatkun eh, fil-fokus tagħna u tal-Parlament fuq l-antidiskriminazzjoni. Eh, intom tafu, tafu xini rida tijaj, tafu kem jena ottimista ma unek ikolli nejt li situazzjoni jam inqas eh, ottimista ma lebda stat membru ma jajtem illi id-direttiva jħazina jew kella illi miex meħtieġa, hawnhekk qed nitkellmu dwar direttiva illi tmiss ma' suġġett bażiku eh. Żewġ eh, problemi huma mm, dana kollu li għandhom li għandha effett fuq eh, il-budget eh, irrid ikun hemm pereżempju aġġustamenti fil-bini biex dawn ikunu jistgħu ikunu aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Imma jekk qed nibqgħu nitkellmu fuq direttiva, din mija ta' ħad din hija ta' responsabilità tal-istati membri eh, kollha hija xi ħaġa rridu nikkunsidraw b'mod orizzontali u allura biex ngħidek nispiċċaw li ħadd fl-istati membri sudan ma jrid jerfa' responsabilità għaliha. Imma xorta xtieq nserħilkom moħħkom illi aħna ħa namlu l-almu kollu tagħna biex eh, din id-direttiva timxil qudiem u eh, nsof moħħi dawk illi qalu li għandhom problema b'din id-direttiva. Jiena ħan nagħmel ħilti kollha biex intejjeb id-direttiva sa tini nofsa din is-sena ħalli bekk ikonna mm, appoġġ iktar qawwi minnaħa tal-Istati Membri. Fuq eh, l-Ungerija sa' nishtiq ngħidilkom illi eh, qed nimmonitoraw eh, is-sitwazzjoni ta' sew mill-qrib eh, l-aħħar kwistjoni illi kellna mm, naħseb illi kienet tassew fil-fatt l-aħħar l-aħħar qatra Il-problema hija li biex ikonna mekkanizmu ta' stat ta' dritt, dan kollu hija li jrid ikun hemm eh, ksur sistematiku ta' trattati. Ta' trattati u fl-Ungerija dejjem jidher li hemm ksur ċar ta' trattati ma' mbagħad dejjem ikun hemm soluzzjoni, pereżempju li nresqu l-Ungerija qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u mbagħad l-Ungerija tieħu miżuri biex itep is-sitwazzjoni, bat ikun hemm organizzazzjonijiet non-governattivi li jieħdu eh, fondi eh, minn entitajiet eh, norveġiżi, jena anke kont hemmhekk biex nanalizza sitwazzjoni tad-demokrazija fl-Ungerija U anki f'din iżjara qasira stajt nara ċertu affarijiet rappreżentanti anke qalu li kien hemm razja tal-pulizija tlaqqaw ġviri eh, polizija u kienem forsi situazzjonijiet li mumiex daqsek mishtiqa. Il-kwistjoni mbaħt eh, ikkalmat l għaliex eh, il deċizjoni tal-qorti kienet favur l-NGOs, ġifiri ġew sottomessi għal trattament illegali, ġifiri xieġi kunem problema, imma mbaħt wara ftit tiġi solvuta. Jiena tkellem diversi drabi ma' Sur Timmermans eh, eh, ċoħe dinem il-qada ta' demokratija. Fl-Ungerija u anke eh, f'pajjiżi oħra naħseb li kull pajjiż għandu trattat indaqs minna ħatana. Aħna għadna d bil monitorax ta' situazzjoni u meta naslu f'qadam illi ma nistawx neħdu iktar, allura naġixxu. Ma tridu tifmu illi jiena ma nistax ngħidilkom meta dan sa jseħ, il għaliex kollox jiddependi fuq kif jisvolġa l-affarijiet fl-Ungerija jew kellha pajjiżi oħra. Nixtieq insemmi hawnhekk illi pass kontra stat membru illi jikser it-trattat eh, huwa pass importanti minnaħa tagħna u għandu jibgħat sinjal ċar il-pajjiżi oħra Ġifiri dan irrid isir fil-moment politiku eh, l-iktar xiera. Fuq eh, l-isħobija għal konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem jiena kont tassew sorpriża bid-deċiżjoni tal-qorti eh, dejna żammitna xi ftit fid-deliberazzjonijiet tagħna fuq konvenzjonijiet oħra, per eżempju il-konvenzjoni ta' Istanbul fuq il-violenza mm, kontra violenza fuq il-nisa. Eh, ċertament ħidma li qed isir minn diġi soħra mhux tiegħi eh, rridu nistennew ir-riżultati ta' dawn eh, issa jew ħanaċċettaw dawn u ma nagħmlux tentativi oħra jew kella nerġgħu nikdbu l-abbozz ta' trattat ta' sħubija u għalhekk dan jitlob illi nibdew il-proċess tant twil mill-bidu net jiena naħseb illi għanna namlu tentativi ieħor anke jekk dan ifisser ħafna xogħol jiena wietkom illi ħanamel l-almu tiegħi fuq rapport ta' korruzzjoni. Din hija iktar dan u iktar punt brabta ma dak il-qalet is-Sinjura Jorgeva, il-ġdida tiegħi kontra l-korruzzjoni hija iktar effokata fuq ir-ruoli li għandu xjilab il persekutur Ewropew. Jekka normalizzaw reati kriminali u nifokaw iktar fuq il-liġi materjali, allura l europa eh, jistista telab u l-iktar importanti, forsi kien hemm modu tele ma kinux qed jintużaw eh, kif eh, kif suppost irridu naraw kif ukoll ħan ormonizzaw termini bħal terrorizmu ġelli da baranin, eċċetera. Aħna qed naħdmu flimkien ma' entitajiet oħra, flimkien ma' Nazzjonijiet Uniti, tafu l kunsill tal-Ewropa ħareġ ukoll mm, b'definizzjoni ta' terrorizmu illi jinkludi ukoll il-fenomenu ta' ġelli da' barranin. Tafu ukoll li hemm numru ta' stati membri fejn definizzjoni fil-kodiċi penali tagħhom miex mizet fejn jekk inti għandek żagħżugħ eh, ġar għak li qed jippakki biex imur s serja m'hemmx proċedura legali biex twaqfu mhijiex mhux reat kriminali li wieħed eh, iħejji ruħu eh, għal ħidma terroristika. Ġviri jiġifieri li kun normalizzazzjoni hija xi ħaġa importantissima. Anke fid-dawl ta' zona Schengen u l-moviment ħiles tan-nies. Fuq l organizzazzjoni tar-reati kriminali taħt il-rwol tal-Persekutur Ewropew, jina kont etnit eh, nittama illi l-interpretazzjoni ta' danni għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni eh, tkun kustjoni li tiġi iċċarata. Il-monitoraċ tal-Ungerija semmejtu, edukazzjoni tal-Roma u koll. Fuq uh, eh, revizjoni eh, ta' punti oħra, diġa semmejt li nkomplu bil-ħidma tagħna. Grazzi ħafna, Sinjor Kummissarju, kollegi naħseb taqblu li għal dan id-dialogu eh, strutturat ta' sew kien mm, il-ħin u l-ispazju eh, biex insaqsu l-mistoqsijiet u anke wkoll ħin biżejjed għall-Kummissarju biex twieġeb għall-mistoqsijiet tagħna taqbel naħseb, jinti wkoll kummissarju li ma kellekx għalfejn taġġel bħal <laughs> kif soltu l-kas biex tuġa pal mistoqsijiet mux ta' suċċess kien ma dan kollu illi l-kollegi tijak ma ġewx fil-ħin ħanqajmu dan fil-fat il-punt ma dawk li jisieħbu maħna ħanaraw naqra fejn il-komissarju eh, Avromopoulos u sur Timmermans ma kienux jistaw kunu għawnek prezenti għad dialogu strutturat. Dik xaħġa ħarġ iż-żejtiva, malajr nishtiq sempliciment nejt eh, li fuq eh, il-program ta' ħidma 2016 u fuq il-kondizjonijiet ta' detenzjoni fil-ħabsijiet jekk għandkom eh, ideat suġġerimenti diġà ċivejt xiftit mill-personal tiegħi. Naħseb din hija xi ħaġa li rridu nidħlu iktar fil-fond dwar hija xi ħaġa alarmanti naf li hemm forum alternattivi illi mhumiex daqshekk tajba jiex il-pubbliku jixtieq illi n-nies jkunu qed jinżammu fil-ħabs ma rridu naraw naqram illi nindirizzaw dan il-fenomenu iktar iva. Grazzi aħna ħanejdurkom aħna nixtieq nweduk illi eh, ħanieħdu il jiet espressa hawnhekk fid-dialogu f'tabda dialogu strutturat nixtieq eh, nixbor il-punti li qajmet il-kummissarju li huma ċari li aħna ħan diskutu eh, fil-laqat tal-koordinaturi meta nintaqgħu ma' l-istati membri l-ewwel il-jura ġastu l-appoġġ tal-personali ġlida kontra l-frodu u l-korruzzjoni il-kompatibilità tal-safe harbor mal-trattati l-LGBTI id-drittijiet fondamentali id-direttiva riforma ta' direttiva e privacy id-direttiva orizzontali u eh, xtaqt eh, nżid ukoll eh, fuq id-diskussjonijiet dwar safe harbor fuq ehm, dak ehm, U dak li kena fl-2013 għadna marċavejna ma xejn innan nqajmuh dan il-punt ma tassew nixtiequ illi t l-informazzjoni dettaljata hawnhekk kollin għajem dan il-punt għal darbohra oħra jiddispjaċini. Grazzi ħafna tal-li eh, rispettajt il-ħin Għon ixen ringrazzjaw koll il-kollegi eh, tal-mistoqsijiet komprensifi tagħhom. Grazzi mill-ġdid għat tweġibietu Tassew tajbin eh, jiena u koll nishtiq nirringrazzjakom u nawguralkom il-ġurnata tajba. Grazzi eh, li l-ek senjura Jurova u l-tim tijak. Mela, kollegi, partikolarment għal dawk eh, illi ma kienu xaw mill-bidu kena xiftit tibdiliet fl-agenda. Issa, Qabel ma nieħdu situazzjoni eh, fil-Mediterran, ħan nieħdu eh, il-punt ehm, il-punt 8, iġifiri la bozz ta' emenda numru 5 għal budget ġenerali 2015, il responsa għal pressjonijiet migratorji. Qed nitkellem dwar dikjerazzjoni tal-Kunsil ta' 23 ta' April ehm, u ħajkonna fuq dan il-punt prezentazzjoni eh, Missur Rute, ġviri, direttur ġenerali eh, fid-DG eh, ta' Migrazzjoni u l-Intern għal komissjoni nhar 23 ta' April il-Kummissjoni ħarġet eh, dikjarazzjoni fuq numru eh, ta' punti eh, bitweġiba għal dak li jena fil-Mediterran u ħaj ħajjiġu tradotti mill-Kummissjoni f'termini budġetari billi jiġu inklużi fil-budget tal-2015 u oħrajn fil-budget tal-2016 illi ħajħorġu sa' 27 ta' Mejju. Issa l-Kummissjoni ħa tippreżenta il-punti fuq il-budget 2015 ħanad il-kelma li l un bat ikonna skambju għasira eh, s-surru surrute. Grazzi, eh, Sir President, eh, u l-adwa tajba li l-kulħat, l-adwa tajba li l-kom onorevoli, jena għajat għonek biex nejdilkom kelmtejn fu ehm, l-abbozz ehm, għall-emenda tal-budget uh, tal-2015 intom eh, konxi u s-sur Avramopoulos ħajkun qed jirrapport tal-Parlament eh, fuq il-fatt eh, illi ħanħorġu proposti konkreti għall-aġenda ta' migrazzjoni. Għanek qed nitkellmu għanet nitkellmu biss fuq ir rizorsi iġifiri fuq kif għam nitraduċu mill-orientazzjonijiet tal-parlament fuq eh, dak li fuq traġedi li ġraw fil-Mediterran dal axar għanna bżon bejgħet ieħor 89 miljun euro u mbagħad konna l-appropriazzjonijiet taħlas li jammontaw għal iktar minn 70 miljun euro il-budget ta' Frontex idnieħ biktar minn 27 miljon u dan biex l-operazzjonijiet Triton u Poseidon insaħħuhom fl-aħħar meseba xhur illi fadal din is-sena blan illi intensifikaw is-sorveljanza fuq eh, il-baħar u flajru eh, u biex inwessaw l operazzjoni li għanna f'mare nostrum dak li mhux ħajġi indirizzat din is-sena ħan indirizzaw fl-abbozz ta' budget tal-2016 u kif diġà semma l-Kummissjoni ħad tkun qed tiddeċidi fuq dan nhar l-erba. It-tieni ħaġa aħna deċidejna li nżidu r-riżorsi fuq il-fondi ta' migrazzjoni u għażil għandna appropriazzjonijiet ta' seba' u 50 um, miljon u f'termini ta' proporzjoniet ta' ħlas 45.6 um, miljon u 5 miljoni fuq appropriazzjoniet ta' um, impenn. 25 miljon ħajja għaw taħtem imif u ħajkun hemm oħrajn li ħajjiġu użati għal għajnuna ma urġenza iżda ma tantx min jgħid eh, frontline situation ma tantx eh, toġobni din insomma hija indirizzata għal dawk li qegħdin l-iktar mill qutam u ċe biex insaxħu l-operazzjonijiet ta' Triton u Poseidon. Għan nipruvaw, bżikament, illi nejnu l-ewel interċettament, l-interċettazzjonijiet illi ikonna nofru s-servizzi medici, eh, għan ixtru eh, tamir għal verifiki fuq il-frontiera u biex jessir l lasa kif kif suppost ħajkun hemm mbagħad miljoni oħra illi ħajjnuna mm, biex mm, dawn in-nies infexxu madwar mm, l-Ewropa, ġifieri l-iskema ta' resettlement. Beħtu ieħor l-allokazzjoni ta' 20,000 post illi jkopru l istati membri kollha, u tistgħu taraw illi għada il-Kommissjoni għakala jrid tkun qed iddeċidi l-elementi partikolari ta' din l-iskema ta' mm, ta' ta', ta resettlement ta' dawn in-nies. Mun mbagħad 7 miljun mm, oħra dedikati eh, mill-IMF biex jiġu mm, biex jindirizzaw l-agenda ta' migrazzjani ġviri, l-ħidma kollha tal-pajizi ta' origin, il-pajizi ta' transitu, il-pajizi ta' waslam. ħanaraw naqra li nkunu qed nindirizzaw iktar il-bżonnijiet eh, illi irridu nżommu f'moħħnam partikolarment fil-pajjiżi terzi. Barra minn hekk qed rwiħna eh, rwieħna biex fl aġenzi nżidu eh, il-personal u l-iktar entità mill-qowda ċertament hija Frontex. Allura qed nipproponu illi nżidu 16 il-membru fil-personal fil- personal ehm, fil raġenda fuq il-migrazzjoni permess tal-hotspots u fil-ġlieda kontra ehm, il-kontrabandu ta' nies qed nitolbu wkoll tliet postijiet ġodda għal Europol u għal erba postijiet ġodda fiħdan li għazom mela 16 għal Frontex, tlieta għal Europol u erba għal li għazom. Aħna identifikajna mm, l-impenji kif ukoll mm, mm, il-ħlasijiet li jridu jiġu allokati u dan ifisser illi għanna 75.8 miljon euro fal ta' fal-allokazzjonijiet li jridu jisiru imma blebda ħlaze dirett da kollu minnħati għaj jena kontent illi jekk għandkom saqsijiet inwiġibhom. Grazzi ħafna sur Rute jena nibqa insemmi l-laqa tal-koordinaturi ma nafx kemm il-darba ma semmejta dal-għodu illa li xkienet tassew laqa brillanti barra minnaw. Issa naraw naqrek għanniex eh, opinjoni fu eh, l-emenda għal-budget eh, mbagħad ħajkun hemm il-laqa illi ħassir iktar tard illum però issa forsi nistgħu naraw naqra l-femiet tagħkom dwar dak il kif qal is-surrute. Nibdew bl-iktar kollega esperienza tem is-sur Debrej jekk jogħġbok Gerard. Euh, merci, President. Euh, Grazie, Sur President. Jena minix eh, eh, ċert eh, jekk it-tul tal-mandat biex nejtek jistor il- kwalità t esperti, ma insomma naħseb illi fuq dawn il-fondi ċertament juru illi għanna bżon iktar u iktar mezzi eh, għandi eh, xi mistoqsijiet lilek sur direttur ġenerali l-ewwel fuq Frontex. Jiena rajt li eh, inti qed proponi zjeda ta' 27 miljun għal Frontex u qed ngħidu li qed nitriplaw il-mezzi ta' Frontex permezz ta' tisħiħ tal-operazzjonijiet Triton u eh, Poseidon. Skont dak li jint jintqal sissa hemm 3 miljun fi xar dedikati għal dawn l-operazzjonijiet. Intom eh, qed tgħidu li dawn ħajsiru għas seba' xhur li ġejjin, jiġifieri ma nafx jenek jek jekk tagħmel jekk tagħmel is sew dawn jammontaw għal 42 miljun euro mhux għal 27 jekk qed ngħidu ħa nitriplaw il-budget ma nafx, forsi qed titkellmu biss fuq l-operazzjonijiet ta' Poseidon jew hemm fondi oħra li ħajġu allokati għal ħidmet oħra ta' Frontex. Issa inti semmejt ukoll 27 miljun ta' ħlasijiet u fosthom ħajkun hemm 7 miljuni dedikati għal programmi tal-Afrika tisfelu tal arn tal-Afrika. Imma meta narfu eh, il-problemi enormi ma nafx jiena dawn dawn ftit miljun ma xejn għal minn ħaj għal minn huma intenzjonati u fiex fiex ħaj kif kif ħajjinu meta naraw il-flussi enormi ta' nies naħseb dawn huma ċifri tassew sew fażulli biex l-omek, eh, ma nistax nifhem din eh, din ir-realtà. It-telet punt eh, fuq ehm, il- ehm, postijiet ġodda li ħol u ma nistax nifhem kif dan ħanorbtuħ ma' regola ġenerali ta' tnaqqis ta' 5% fuq um, il-perspettiva multianwali illi aħna għanna fl-Aġenziji u fl-istituzzjonijiet Ewropea li jiex ċertament jekk intom ħażudu ħażidu l-postijiet f'ċertu aġenziji msemmija ħajħon suban doħra, mhux hekk kif eh, tippożizzjona ruha il-Kummissjoni fuq din ehm, il kummissjoni fuq eh, it-qassim tal-postijiet qed nitkellmu dwar 16 il-poġdit tifeħdan Frontex l-lan ija kif imsemmi fil-dokument tal-Kommissjoni illi issaħħu ir-wol ta' Frontex. Um, dawn din is-setax il-persuna l-ġdida fiħdan Frontex, hija um, ċertament tajjeb imma Imbagħad hemm erba' erba' postijiet ġodda f'Europol biex jagħmlu eh, sorveljanza, verifiki, jieħdu l-impronti ġidan naħseb huma ftit. Jiena ma nafx eh, ħajkun hemm ukoll mm, il mm, skont it-test Franċiż mm, il-fatt li inwaqfu ninterrompu il- il-fluss transitu ta' dawn ta' dawn in-nies ma nafx eh, naħseb illi hemm bżonn ta' iktar nies u anke f'ħdan jażu fuq eh, dak illi intqal fuq ċertifikazzjoni wkoll mhuwiex kompletament ċar dawn kienu biex xe punti illi xtaqt nġbet l-attenzjoni dwarhom f'dan l-istadju. Grazzi. It's good to have your budget. Kif eh, kontet nejdlek iva tnaħu gost bl-esperjenza li għandek fil-qasam tal-budget sanna l-Birgit Seppel jek joġbok. Grazzi ħafna. Jina nista naqbel ma dak li qal il-kollega Depre u forsi inti surrojta tista terġa tispiegalna daqsxejn b'mod iktar ċar ħalli tgħidilna eżattament bħalissa x'qed nonfqu kull xar għal Frontex, għal Triton u għal Poseidon, kif ukoll għal EASO. U Min dun bidel il-budget u meta ħana fil-fatħan implementaw din l-emenda li jabbozzata, xħajkun l-ispiża ta' kull x'ħatkun l-ispiża ta' kull xar għal Leazzo, għal Triton, għal Poseidon u tista' tgħidilna kem kellhom ħaddiema sissa dawn li għazo u l-Frontex per eżempju u Triton u l-Pesajton. Jekk dawn fil-fat ħajit riplaw dawn il-fondi, minn fejn ħadġibu il-flus? Tixtieq eh, tispjegana jekk jogħġbok b'mod konkretu dwar li għazo. Naħseb illi nistanejt li sissa f'dan il-qasam aħna kellna bżonn ta' iktar fondi u iktar membri minħabba li ħafna stati membri qed isibu ruħom f'sitwazzjoni diffiċli ħafna sabiex implementaw il-pakket tal-eżil. Mis-sajf ta' din is-sena għandna pakket ġdid tal-eżil u żgur li ħajkun hemm ħafna xogħol iktar fiħdan l-istati membri u sabiex nimplementaw dan il-pakket il-ġdid. U fil-ġejjini nafu li ħajkonna problemi bħal relocation, resettlement U anka dwar dawn il-kwistjonijiet jiena nixtieq eh, inkun naf kif aħna ħajrna xilna norganizzaw dawn iż-żewġ elementi bil-fondi u l-ħaddiema li għandna bħalissa fidejna. Grazzi ħafna sassinjura Holmajer. Grazzi ħafna Iva, jiena għandi xiftit mistoqsijiet ukoll. L-ewwel dwar l-implementazzjoni tal-pakkett tal-ażil. tal pakket tal tal pakkett tal ażil l-istati membri bħalissa edin jirġiċu b'mod differenti ħafna mill-ewel ta' lulju ħajkunu edin implementaw l-pakket il-ġdijt u jina minn ċertu stati membri ħat l-impressjoni li parti mir regolamenti mumiex adattati għas sistemi ta' pajizom, ġifiri jem ħafna opinjoni differenti f'din l-istadju tal-fazi ta' qabel, nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni hijiex fil-pożizzjoni li jkollha viżjoni kompleta tal-Istati membri mhux fuq iswed fuq l-abjad iżda iżda b'mod konkret lesti li verament jimplementaw dawn l-standards minimi. Aperti minn hekk jiena kont verament sorpriża bin numri illi semmejt. Sir dupress saċertu mistoqsijiet li nappoġġom. Il-mistoqsija l-ewwel qabel kollox hekk aħna fl-Afrika ta' Tramuntana pereżempju qed nitkellmu fuq il-tkabbir u l-izvilup sostenibli tal-istrutturi fuq il-frontiera, tal-istrutturi tal-polizija aħna nafu illi naturalment biftit nis maħna namlu xej. Nkunu sorprizi jekk jirnexxielhom jagħmlu hekk berba min-nies, jiena naħseb illi verament ħajkonna daqsxej ta' problemi fil-każ tal-Europol. Jiena wkoll kont sorpriża minħabba illi ma nafx kif it-terroristi għandhom jibżgħu minn daw it-tlieta min-nies li huma responsabbli f'isem l-Europol. Ġifieri jiena ikolli ngħid illi sorpriża daqsxejn mhux ftit fuq dak illi huwa prezentat bħala bażi għax-xogħol li għandu jitlesta fis-sena 2016 u l pul ta' nies li rbihom ridu naħdmu l-Kummissjoni bessiba tagħmel ċertu progress fis-sena 2016 u l-istati membri xed jaħsbu fuq il-politika tar-ritorn naħseb illi l-istati membri iż-żar speċjalment qalu li għandhom problemi kbar sabiex implementaw politika tar-ritorn b'mod effettiv minħabba illi hemm ħafna stati membri kbar li laqas biss qegħdin ehm, u l-pajjiżi terzi u l-pajjiżi tal-oriġini mhux qegħdin iweġbuhom. Jiena nixtieq eh, nkun naf fil-Kummissjoni kif beħsiba tejn lil dawn l-Istati Membri minħabba l-politika tar-ritorn għandu tkun politika li timxi b'mod legali u b'mod ordnat ħafna ġifieri hemm bżonn li aħna jkollna kuntatt regolari ma' dawn il-pajjiżi tal-oriġini kif ukoll pajjiżi oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna sejmis li Silvi Kieġbok. Iva, l-mistoqsija tiegħi hija fuq l-istess eh, tal-istess kalibru ta' dawk eh, li eh, tkellmu qabli. Jiena ma nifhem sens ta' mstennija fuq dawn in-numru ta' punti u nixtieq preċiża numru ta' punti partikolarment fuq l-urġenza ta' dawn il-programmi u tal-għajnuna ta' resettlement jiena smajt il-miljoni li semmew nishtiq nkun naf l-għajnuna li ħatenatam li l-istati membri eh, li huma konsiderati bħala pajjiżi destinatari mbagħad eh, biex narbot ma dak li qalu l-kellek ta' qabli jekk hemm nagħmlu diviżjoni ta' dawn il-postijiet ġodda jammontaw għal 33 miljun ma nafx hemm jekku miex impjegi eh, full-time, jew kella x'forma x'forma ħajjeħdu eh, ma nafx, eh, illa li jiexu koll il-servizzi l-oħra li ħajjeġu affettwati, ġifiri, forsi xi xaħġa li għed t-tisgħetċanna unek, grazzi Silvi. Kinga, Kinga ga. Grazzi ħafna s Mr. Kinga, kieġbok. Grazzi ħafna. Surrojt għandi mistoqsija minħabba li jiena rapporter dwar il- dossier ta' Sipol waħna wasalna sa fit-tmim trilogu iżda jidher biċ-ċar illi s-Sepol ħajkun verament siwi fil-kwestjoni tal-immigrazzjoni. Diġa wasiwi siwi f'dan il-kuntest u qed naraw illi l-attivitajiet kollha ta' taħriġ ħajkunu mmexxija minn Sepol. Ma taħsbux ukoll li Sepol fil-fatt għandhom ikollhom iktar fondi għad dispożizzjoni tagħhom naħseb li din hija xi ħaġa li tista' tenna fil-ġejjini, forsi mhux għal din is-sena sena 2015 iżda s-sena d-dieħla 2016. Grazzi ħafna Kinga. Grazzi Iva jiena nixtieq ngħid bħala kumment ġenerali illi wara d-diżastri li rajna li kienu edin jisseħħu dan l-aħħar ikolli nejti li verament d-dizappuntata minħabba li kieku aħna verament fukati sabiex inwaqfu dan it-telf ta' ħajjiet ikolli ngħid li m'għandniex eh, pożizzjoni b'saħħitha fuq il-linja budġetarja minflok għandna l-Frontex biss ma nasibx li huwa tajjeb u xira illi qablu il-Frontex mal-operazzjoni Mare Nostrum. Nostrum u trajten, jinnaħseb illi apparti minn hekk hija xi ħaġa li sewidla qalbi meta nara illi l-impenn illi qegħdin jieħdu l-istati membri sabiex iwaqfu dawn it-traġedji milli jerġgħu jiġru mhumiex qegħdin jidru fil-budget. Minn flok għanna iktar flus li tkun investit fil-sorveljanza tal-frontieri, taħriġ ta' dawk illi l-gwardjani tal-frontiera, sigurta interna, jiena naħseb illi dina kwistjoni wkoll illi mhix qed timxi fid-direzzjoni tal-outsourcing u għandi mistoqsija bil-kontra ta' dak li saqsew il-kollega il-kollegi qed nara illi fil-fatt din l-esternalizzazzjoni tal- u l-protezzjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea mhumiex ħajna xilna nistabilxuhom permezz dan il-budget għandi mistoqsijiet oħrajn. Mela dwar il-politika tar-ritorn nafu li din hija politika problematika naħsbu illi din il-politika għanna nerġaw niddiskutuha ħalli nsaħħuha kemm jista' jkun din parti importanti mill-politika Ewropea u nixtiequ li dan koll ikun rifless mod iktar msaħħaħ fil-linji budġetarji. Hemm xi flus tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jintużaw sabiex eh, nejnu lil pjan militari li ma kienx ippjanat tajjeb fl-ilmijiet tal-Libja u jekk hemm xi pjan f'dan il-kuntest, grazzi. Grazzi ħafna ma konċa qed nkun pastas meta kont qed nitkellem ek iżda xtaqt. Meta kont qed nitkellem waqt li kont qed nitkellem inti fil-fatt iżda xtaqt li insaqsi dwar il-kunċett ta' zona ġeografika mkabra, xtaqt li fil-fatt insaqsi li surrojta ħalli forsi jispjegali dawn il-kunċett għanna l-Marja. Issa. Grazzi ħafna jiena xtaqt li koll informazzjoni daqxajn iktar ċara fuq il-fondi dedikati għal program ta' resettlement. Et nara illi fissati membri din hija l-iktar kwistjoni importanti li ma' prinċipju ħajn tuża. Prinċipju ta' indiċi, prinċipju ta' quotas jew nkella l-istati membri ħajkunu qegħdin u proposti ta' kif il-flus għandhom jintużaw x'inhu huma l-prinċipji u l-mod ta' kif eh, l-użu ta' dawn il-fondi ħajkun ikkontrollat. Iva, grazzi l-kom il-kon, ħabba li dawn huma mistoqsijiet tant importanti nixtieq illi niqafaw u nismaw it-tweġibiet issa. Grazzi ħafna Claude, Sur President, u jekk t-permetti li nixtieq li nifoka fuq il-mistoqsija li saqsew nibosta ġifieri l-fatt li ħan triplaw il-budget għal l-operazzjonijiet. Għanna din iċ-ċifra da 9 miljun euro li kulħadd qed jitkellem dwar. Iżda jekk inħarsu lejn il-profil tal-infiq tal-Frontex għall-operazzjoni ta' Triton li kienet simili anka min-naħa Taljana, tistgħu taraw profil li kull xar il-flus li qed jintefqu huma ammonti differenti kull xar. Dan jiddependi fuq l-pjanar, skont l-istaġun, ġifiri ninsabu fih u kol jekux il-ħabta tas-sajf jew ħabta tax-xitwa. Dan jiddependi, fuq dan jiddependi kollox ġifiri jekkux 9 miljon jew kella jvarja għal 3 miljon euro li jintaf u kull xar. U l-profil kultant jinbidel minn wieħed għal 3 miljun euro kull xar. Issa dwar l-użu tal-assi, aħna ma nħallsux 100% l-assi meta dawn joħorġu minna tal-istati membri. Kultant aħna nħorġu d-design fil-mija, kultant nħorġu daqxejn inqas minna tal-Unjoni Ewropea. U apparti minnek, aħna irridu inħarsu b'mod ċar lejn dawn l-assi naraw kemm sigħat qed ikunu investiti f'dan ix-xogħol ġifieri naħseb li hija kwistjoni pjuttost ikkumplikata jekk tipprova tidħol fid-dettall. Ġifieri dak li qegħdin nagħmlu huwa illi nippruvaw naraw eżattament xkien xkonna din namlu fil-kontest tal-operazzjoni ta' Mare Nostrum unkomplu mixin fuq dawk il-linji nikkoperaw mal-awtoritajiet Taljani qegħdin nestendu sur President l-operazzjoni ta' Triton. Frontex ha jilħaq ftejn ma' l-Italja dwar din il-missjoni aħna investu bosta assi u koll f'din l-operazzjoni. U sabiex nkun ċar ma'kom id-direzzjoni li fija meċin permezz ta' din l-operazzjoni hija fil-limiti legali tal-Frontex. Tal Iżda bħalissa il-riċerka u s-salvataġġ edha u l-missjonijiet ta' dan it-tip edin juru li hemm ħafna nies li qed jinsabu f'periklu u f'diffikultà. Kif kieku jgħid is-Sur Juncker aħna qegħdin niffukaw ħafna iktar issa fuq il-fatt iridu nsalvaw il-ħajjiet ta' dawn in-nies li qegħdin fil-periklu milli konna din nifukaw fuq affarijiet oħra fil-passat fil-fatt. Dwar dawn l-elementi, Kolla li semmejt nista' ngħid li iva dwar dawn l-operazzjonijiet ħan triplaw il-budget. Hemm ċertu stati membri li ħajkontribwixxu huma u mhux qed jitolbu ħlas lura qegħdin joħorġu lassi b'mod volontarju, pereżempju r-Renju Unit huwa eżempju tajjeb ta' dawn donazzjoni ta' si, naħseb li jekk niġibru dawn il-kontribuzzjoni kollha naħseb li nistgħu nkunu gburin illi fl-aħħar aħna l-Ewropej qed nassumu r-responsabilità tagħna u inbidlu politika b'mod importanti ħafna. Ma naħsibx li hemm bżonn niftu dibattitu politiku, Iżda bħala nota żgħira naħseb illi fil-xhur li ġejjin ħajkonna diskussjoni dwar is-sistema Ewropea tal-Gwardjani fuq frontiera Ewropej, ħalli naraw dan xi jfisser fil-kuntest tal-aġenda tal-immigrazzjoni, jiena ninsab fiduċjuż li fil-fatt fil-Kunsill Ewropew kif ukoll fiħdan il-Parlament Ewropew hekk kif rajna fl-aħħar ta' April. Aħna rajna li ħajkonna xi ħaġa differenti ħafna dwar il-gwardjani fuq il-frontiera milli rajna sissa. Apparti minn hekk iva ħajkonna operazzjoni ta' CSDP iżda dan mhux tinħallsu għalihom mill-budget tal-Frontex. Ir-rekwiżiti ta' Frontex huwa li jkun hemm kontroll fuq il-livell ċivili ħajkun hemm ukoll gwardjani tal-kosta fuq il-bastimenti fuq id-dajes. Ġifiri mux ħajkunem finanzjament minnaħat tal-CSDP fuq dan il-proġett. Issa, fuq l-aspet tal-pajizi terzi. Iva veru li dak li għedin investu ġifiri 7 miljoni mu ħafna, mu ħajinħassu ħafna, Issa, palissa ħna qegħdin nizviluppaw il-programmi ta' svilupp reġjonali u protezzjoni reġjonali u hekk kif tistaw taraw anke fl-aġenda tal-immigrazzjoni qegħdin ikollna orjentazzjoni mill-ġdid tal-mezzi li għandhom jintużaw fil-kontest tal-immigrazzjoni anke mill-fondi tal-iżvilupp. Jiġifieri ħajkollna ammonti kbar ta' flus li ħajkunu investiti f'dan il-kontest. Iżda dawn mhumiex il-fondi illi DG Home huwa responsabbli għal ġestjoni tagħhom, aħna din nitkellmu fuq l-operazzjonijiet tagħna, tip ta' flus li ħan investu, ħan investu 8 miljun din is-sena u din nippruvaw nibobilizzaw kol 7 miljuni ħalli naraw li aħna nkunu nistgħu ninvestu iktar f'dawn il-programmi ta' protezzjoni reġjonali u svilupp reġjonali. Sur Dipri, inti fil-fatt il-qatt il-musmar fuq rasu jkolli ngħid. Semmejt l-iktar punt diffiċli u dan kien punt illi issemma misnira Holmeyer u misnira Tsipel u kol. Naturalment aħna rridu noperaw fiħdan il-qafas li għanna bħalissa dak li għandu x'jaqsam ħaddiema. Ġifiri żgur li ħajkun hemm xi ċaqliq ta' ħaddiema tafu illi kull aġenzija kellha tnaqqas il-budget b'wieħed fil-mija. Dan il-wieħed fil-mija qed ninvestu fil- fl-ammont ta' flus li qed nużawha redeployment ta' tqassim il-ġdid ta' dawn il-ħaddiema ħalli nċaqalqu il-ħaddiema minn aġenzija l ħra skont il-bżonn ek kifet namlu bħalissa. Tistaw taraw illi il-budget illi ħata dotta il-kommissjoni nar l-erba għas-sena 2016 jista' ikun hemm ukoll tnaqqis ieħor illi ħajkun propost għal dawn it-tlet aġenziji li semmejtulkom għas-sena d-dieħla. U Sinjura Kinga nejdila li Iva fil-ġejjin irridu verament narfu r-wol ta' sepol mal-li nadottaw regolament ta' sepol. Jirna xina unba, jek jirna xina nkun istaw nanalizzaw dan u kol, iżda għalissa aħna edin naraw li kolna kemm jista' jkun iktar rizorsi, u dan rizorsi huma skarsi ħafna. Le għazzo, Le għazzo rrit jissaħħa jiena membru fil-Bord ta' Ġestjoni ta' dawn it-tlet aġenziji. U naħseb li dis-sena nistgħu nkunu sodisfatti bir-riżorsi illi għandna dispożizzjoni tagħna, għandna l-kwistjoni wkoll tal-fatt li rridu nsibu in-nies illi nistaw nqabdhom sabiex jaħdmu ma' dawn l-aġenziji, fil-kas tal għażhom mhux dejjem ikun faċli, iżda tinsewx li fil-kas ta' dawn it-tlet operazzjonijiet aħna qegħdin nippruvaw insibu iktar assi minnaħa tal-istati membri naraw x'jistgħu jikkontribwixxu, pereżempju fil-każ tal-Frontex u fil kastal tal kol dawn edin emmek sabiex jgħinuna nġibu iktar kontribuzzjoni tassi minnaħa tal-Istati membri ħalli dawn lassi jkunu dispożizzjoni tal-Aġenziji aħna edin naħdmu fil-koordinazzjoni fuq il-ġestjoni tal-fondi koordinazzjoni ta' ċertu offerti u kol u dan qed nippruvaw bliktar bl-iktar mod għaqli u nippruvaw ma mhux mis-seba nieħdu li u nitolbu għal wis għassin. Um, Din hija xi ħaġa il-nista' ngħidlek bħala parti mill-ispjegazzjoni u tweġiba l-mistoqsija li saqsejtni. Wanka l-Sinjura Gijom iva ngħidilha illi hemm postijiet ta' xogħol full time, iżda ħafna minnhom huma iktar postijiet ta' xogħol ta' klerikali minħabba li għedin jihdu ssib il-ġestjoni tal-finanzi. Issa dwar l-ammonti. Ammonti ta' flus li tistaw jissibu abbozzati għal budget tas sena 2016. Nittamaw li ħajkonna daqxejn iktar fondi għal politika ta' resettlement. Uridu naraw bi wieħed u ieħor kif ħajkon dan il-50 miljun addizzjonali. Apparti mill-fondi li diġa għanna għad dispożizzjoni tagħna għal dan il-programm ta' resettlement. Għada suppost għandkom taraw abbozz daqsxejn iktar għal-bim dak li għandu xieqsam il- ċaqli ta' fondi fil-kontest tal-budget. Iżda dan kollu nistgħu niddiskutuh iktar b'mod konkret meta l-Kummissjoni toħroġ dan l-abbozz. Sur President, jiena naħseb li wieġibtu mistoqsijiet kollha però lestin li wieġib anke ċertu mistoqsijiet fuq livell bilaterali. Iva, grazzi ħafna jekk għandkom mistoqsijiet supplementari nixtieq illi tkellmu li surrojte u nixtieq ngħidulkom ukoll fil-laqgħa tal-koordinaturi llum aħna ħanippruvaw niftehmu jekk għandix bżonn li jkollna opinjoni dwar dan is-suġġett u mbagħad jekk niddeċidu li għandna bżonn għandna bżonn li naħtru rapporter. Dan ħajkun dibattitu li ħajkompli għaddej żgur mhux forsi Ningrazzja lill kollegi kollha għal dawn il-mistoqsijiet li saqsew. Grazzi ħafna. Sir Rajta tal-li ġijawek sabiex wieġeb dawn il-mistoqsijiet u għanħan komplu nifukaw fuq l-elementi budġetari importanti ħafna marbutin ma' dan is-suġġett. Eżis kollegi, issa nixtieq li ngħaddu sabiex niddiskutu il-punt tal-Mediterran u l-approċċ olistiku għall-immigrazzjoni. Nixtieq li nitlob lil kellima differenti sabiex jiġu għawek bil-qeda ħdejja sakemm ma jiena ngħidilkom daqsxejn bi wieħed u ieħor x'ħanamlu llum. Eżis kollegi l-ġimgħa li għaddiet naħseb illi ħadd minnkom ma tilef l-opportunità li jisma' l-istqarrija tal kummissjoni fuq l-Immigrazzjoni kien hemm ħafna referenzi għal daw l-elementi importanti tar riċerka u salvataġġ, relocation, u kien hemm ħafna referenzi ukoll għall-approċċ fuq eh, termini permanenti għall-immigrazzjoni. Illum ir-rapporter stana ħajitkellmu b'mod speċifiku dwar dawn l-elementi ewlenin. U għanna magħna wkoll kol ċertu esperti importanti ħafna f'dan il-qasam. L-iskambju ta' opinjonijiet ħajkun fukot fuq l-istrateġija u l-kooperazzjoni mal pajjiżi terzi u anka fuq eh, il-programmi ta' protezzjoni reġjonali qed nippruvaw naraw kif nistgħu nindirizzaw il-kawżi tal-immigrazzjoni dawn kienu punti li ddiskutejna il-ġimgħa li għaddiet matul il-plenarja U meta aħna smajna fil-fatt l-istqalija mlaħ tal-Kummissjoni wanka dwar il-ġestjoni tal-frontieri, r-wol tal-Frontex kif ukoll l-aġenziji l-oħrajn li huma relevanti. F'dawn is-satejn ġejjin aħna għandna Roberta Metzela u s-Sinjura Kejangi illi fil-fatt ħajmexxu id-dibattitu ħanifuka fuq dawn l-elementi verament importanti. Nixtieq illi nilqa l-kellima li aħna stidilna sabiex ikunu għawek fostna. Dawn kienu qegħdin jinbidlu il-ħin kollu l-lista tal-kelima li stidilna, issa jekk sejr zbal li jina għanna l-sur Pedro Serrano li huwa il-Managing Director għal risposta għal krizi u koordinazzjoni operattiva minnaħa ta' servizzi ta' azzjoni esterna Ewropea. L-ewwel darba li qed nisimgħu l-opinjoni ta' servizzi tal-azzjoni esterna, ġifir nilqak fostna Sur Serrano. Merħba u koll l-William Lacey Swing li huwa direttur ġenerali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali l-Immigrazzjoni. Umbat għanna l-sur Miguel Martinos li kien aċċetta fil-fad dan l-aħħar sabiex jiġi għawek ħalli jattendi għal dan il-panel ħajkun maħna minna u ftit ieħor. Steve Pierce jatawek? Konnet nistennew illi naraw li professur Steve Pierce illi ħafna minnkom tafu huwa professur fil-Università tal-Liġi ta' Essex, iżda sfortunatament marra tal-ura ma setax jiġi. Mela, l-ewwel qabel kollox naħseb li nista nistieden l rapporter sabiex jitkellmu hekk kif nagħmlu s-soltu u nixtieq nerġa' ntenni illi m'għandniex mument ieħor daqshekk importanti daqstan sabiex ikollna fil-fatt din dan l-iskambju tal-opinjonijiet. Għan nistiden lil Roberta Mezzola u mbagħad s-sessil Kienge. Nistiden lilek Roberta l-ewwel sabiex tagħmel l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna lill-membri ta' dan il-panel li qegħdin fil-fatt isibu l-ħin sabiex ikunu hawnhekk qegħdin innidu strateġija tal-immigrazzjoni naħseb li xi ħaġa tajba illi qed innidu din is istrateġija xi ħaġa tajba li qed naraw lill l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni mixjin jitfid fuq ħafna mill-proposti fuq il-ħtieġa eh, illi għandna bżonn politika olistika ħalibek aħna ninkludu koll aspetti esterni li huma kruċjali Fil-fatt din il-politika mhix xi ħaġa illi qed tindika li aħna qegħdin inħarsu lejna biss, iżda rridu nħarsu lejn il-frontieri u lil minnhom, irridu naraw kif nistgħu nistabilixxu l-operazzjonijiet ta' salvataġġ u x'tib ta' ġejjin nistgħu nofru lil dawn l-immigranti fl-Ewropa, iżda parti minn hekk irridu nħarsu lil u nifhmu l-aspetti interni u esterni irridu nieħdu ħsiebhom flimkien aħna bħala politiċi għanna id-dmir li nħarsu l minn ħames snin tagħna u naraw li nistabilixu strateġija permanenti għal minn inqas 10 snin, ġifiri tikun relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi mal-pajjiżi ta' oriġini ħalli naraw kif nistob laħjar mod insolvu l-problemi li qegħdin fil kawza tal-fler um, ta' din il-problema u ngħinu l pajjiżi Afrikani u l-pajjiżi ta' taħt is-Sahara sabiex umu fuq saqajhom u jgħinu ruhom. Li kiku eh, naraw li f'dawn il-pajjiżi mhux ħajkun hemm perspettivi għal ġejjini dik, ħafna iktar nis ħajkomplu jipruvaw jaħarbu minn dawl pajizi, u ħafna iktar ħannis ħajtilfu ħajjithom u ma jipruvaw jaqsmu il-Bahar Mediterran. Aħna rridu nifukaw fuq eh, lajnuna l-izvilup jekk din ix tintuża bl-aħjar mod li huwa passibbli li nattakkaw il-networks ta' traffikar tal-bnedmin jista' jkun meħtieġ, iżda m'għandix tkun il-qofol ta' dimensjoni esterna illi jridu jiftemu dwarhom l-istati membri. Ma kif qalu l-ġimali għaddit jekk huma ħa jilqaw il-fatt li għandna bżonn azzjoni militari, nittama li huma ħa jiftehmu wkoll fil-fatt li rridu jilqaw wkoll elementi l-oħrajn. Jiena naħseb li rridu nħarsu lill kapaċitajiet fil-pajjiżi terzi kif ukoll li subija ħalli bekk aħna nkun nistgħu nappoġġaw it-taħriġ vokazzjonali u taħriġ ieħor. Wieħed mill-modi ta' kif nistgħu insolvu il-problemi li qegħdin fl-eruq ta' din eh, il-kwistjoni tal-immigrazzjoni hija li nħarsu aħna lejn kif bdew il-problemi. Jiena nixtieq nisma' minn għandkom intom xogħol tixtiequ u tistaw jista' jkollkom f'dan il-kuntest. Jiena naħseb il-kapaċitajiet tal-informazzjoni fil-fatt anke minn barra l-Unjoni Ewropea tkun iktar b'saħħitha dwar il mota kif in-nies jistgħu jitlu fl-Unjoni Ewropea. għanna bżonn ta' iktar programmi ta' żvilupp, pereżempju programmi ta' taħriġ vokazzjonali, dan huwa pass ċkejken li nistgħu nħidu iżda meħtieġ. Fl-istessin rridu naraw x'nistgħu nagħmlu ħalli ngħinu lil dawn in-nies qabel ma jitilgħu fuq dawn id-dajes ma nistgħux aħna Eh, nippruvaw insolvu l-problem meta jkun tard wis, eh, hemm ħafna nies illi pruvaw pruvaw ikollhom iktar protezzjoni meta jkunu tilejn fuq id-dajs iżda mbagħad indunaw il ma m'hemm l-ebda tip ta' protezzjoni u l-protezzjoni tista' tingħata biss meta jaslu fit-territorju Ewropew aħna rridu naraw li ntejbu il-politika ta' resettlement, qed naraw li kien hemm resettlement ta' 20,000 persuna mill-pajjiżi Ewropej, dan huwa biżejjed nafu li huwa pass ċkejken il-qudiem iżda dan huwa punt li fuq rridu nkomplu naħdmu ħafna issa stati membri fl-imkien ma li rridu jistabliċu ċertu kriterji ħalli naraw il-resettlement kif ukoll il-politika tal-ristatil ta' resettlement li tkun strument effettiv ħalli inejnu l-istati membri u naraw li kunem integrazzjoni tajba u eccellenti ta' nies li qed jintbatu lura. Jiena naħseb li mhux sempliċement rridu naħnu fuq kif ħanitfgħu impoġġu dawn l nies lura fuq l-ajruplani fid-destinazzjoni tal-pajjiż ta' pajjiżi oħrajn jew pajjiż minn fejn ġew, iżda rridu naraw li kunem hemm integrazzjoni tajba. L-istrumenti bħal l-vizas tal-edukazzjoni għandhom ikunu konsidrati wkoll. Aparti minn hekk huwa veru li r-riżorsi tagħna għandhom il-limiti tagħhom. Iżda rridu naraw li dawn ir li huma limitati qegħdin jintużaw għal dawk in-nies li huma eliġibbli għal protezzjoni fl-Ewropa. Dawk li mhumiex eliġibbli għal protezzjoni għandhom jintbatu lura fil-prinċipju tan skont il-prinċipju tan non reformo Irridu naraw li aħna niftemu mal-pajjiżi terzi u naraw li dawn deċiżjonijiet ikunu implementati mill-iktar fis possibbli. Fortress Europe mhijiex xi ħaġa Ewropa Fortizza mhix xi ħaġa li hija soluzzjoni aħna rridu jkollna dak kollu li għandna bżonn sabiex l-Unjoni Ewropea taħdem tajjeb iżda dan m'għandux jagħti l-anewlini ġifieri li rridu nsalvaw kemm jista' jkun ħajjet mill-mewt. Mil Issa dwar li għazzo, nafu li li għazzo li tikun sviluppat kem jista' jkun, għal jista' jkun imsieħeb saħtu ħafna li jista' jien l-istati membri fil-koordinazzjoni tal-implement u l-implementazzjoni ta' ċertu azzjonijiet, u dak li xaqsam kapacita ta' informazzjoni u taħriġ. Jina kompli nappella li li għazzo sabiex jaħdmu iktar fuq eh, reallocation u d-dinja problema rridu nindirizzaw mill-iktar fis possibli li għazzo jistaw u kol li garantisġu li aħna jkollna vizjoni sħiħa tal dawn il-prattiċi tal-eżi fl-Unjoni Ewropea. Ġifri sabiex nikkonkludi qed nistana bil-ħerqa li kona din id-diskussjoni llum li tama li ħan igwadanjaw ħafna issa u nkomplu issa li aħna nkomplu għaddejjem dan il-proċess. Again to repeat in the Commission and Council statement last week Mela biex nirrepeti fuq l-istqarrija konġunta l-istqarrija il-ġimgħa l-oħra, tkallimna ħafna dwar kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi kif ukoll il-ġestjoni tal-vidja naddi issa il-mikrofonu li l-Sinjura Kienge. Grazzi, Sur President, grazzi u koll il-relaturi kolla prezenti għal dan f'dan moment daqsant importanti f'dawn ix-xhur. Aħna bdejna mixja politika blan illi inwaslu għal bidla fl-approċ politiku Ewropew għal migrazzjoni. Dan huwa fenomenu li minnu nifsu ma nistawx nġildu imma irridu mmexxuh bl-aħjar mod possibbli. Aħna provajna niffukaw fuq il-miżuri ta' emerġenza fuq perjodu ta' żmien qasir u tlaqna minn presuppost li l-ħajja tal-bniedem huwa hija xi ħaġa li rridu niddefendu. Dawn huma valuri li rridu niggarantixxu minkejja l-pożizzjoni ta' ċerti stati membri. Xorta waħda lebda risposta immedjata u tkun immirata kam tkun immirata ma tista' issolvi l-problema ta' migrazzjoni Ewropea. Irridu li kolna viżjoni fuq pjan ta' żmien twil fuq livell politiku diplomatiku rridu nindirizzaw il-kawżi tal-immigrazzjoni u nużaw l-rwol tal-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali biex jiġu involuti l-atturi kollha l-istituzzjonijiet, l-istati membri, organizzazzjoni internazzjonali, soċjetà ċivili u pajjiżi terzi. Kollha jridu jaħdmu flimkien biex ikollna politika Ewropea komuni fl-immigrazzjoni. Irridu wkoll natwaw il-politiki u l-odda kollha li għandna fil-politika interna u politika barranija rridu wkoll indirizzaw il-politika tagħna ta' żvilupp lejn soluzzjonijiet konkreti għal problemi globali bħal konflitti, il-faqar, l-insikurtà u l-persekuzzjoni li huma fost il-kawġi prinċipali għall-immigrazzjoni irregolari u sforzata il-qafas il-, -qafas, il, -il il-kawza edha ximkien ieħor, imma aħna qegħdin nibgħatu l-konsegwenzi tagħha. Irridu nifukaw fuq il-kawza minn fejn jibdew l-affarijiet biex aħna intaffu l-effetti kbar li jaslu fuqna. Dawn huma l-ewwel passi importanti biex ikollna ġurnal tal immigrazzjoni, il-programmi ta' protezzjoni reġjonali, ir-resettlement, l-istrateġija ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi dawn huma elementi inklużi fl-aġenda. Grazzi għal dawk li qed jaħdmu hawnhekk madwar din il-mejda se nsaħħu l-approċċ tagħna permezz ta' politika migratorja fuq pjanta żmien medju u twil, ibbażata fuq is-solidarjetà u li naqsmu responsabilità bejnietna. Fl-aħħar ma nistgħux ninsew, ma nistgħu qatt ninsew illi l-85% tar-refuġjati jgħixu f'nofsinhar tal-Ewropa, tad-dinja fl-Ewropa u fil-pajjiżi żviluppati hemm 14% kontinent ta' kważi nofs biljun ruħ fi, aktar industrializzati fid-dinja ma jistax mhux kapaċi ikollu proposti konkreti jekk ma tagħmlux l-Ewropa l-ebda stat membru wahdu ma jkun jista' jikkontribwixxi għal dan il-fenomenu li minnu nnifsu ma jistax jitwaqaf. Nikonkludi billi nagħmel mistoqsija fuq is-suġġett li ser niddiskutu fuq ir-resettlement u anke fuq il relocation Il-proposti li qed naħdmu fuqhom u dawk li qed jitressqu huwa ġust illi ċertu stati membri jistgħu jisemmu s sirjani u l-Eritrea illi dawn dan huwa fenomenu li jolqot ħafna pajjiżi fejn qed jiċċaqilqu ħafna popolazzjonijiet u mhux biss iż-żewġ pajjiżi. Dan huwa din hija mistoqsija għandha x'taqsam ma' suġġett li se nkunu qegħdin nindirizzaw. Okay, thank you very much um, to both of you for that. Grazzi tassew ta' din l-introduzzjoni. Issa nixtieq nitlob l-Sur Serrano milli IAS e mill-servizzi tazzjoni esterni u li titkellmu fil-kontest ta' din l istarja tal-Kunsill l-Kummissjoni fuq dak li qed fil-Mediterran. Dan huwa rwol importanti ħafna u jiena xtaqt nisħaq li inti titkellem fuq dak li qed jiġri fil-Mediterran imma anke fuq l-irwol tiegħek. Tiċċaraf dan il-pont. U mhux biss titkellem fuq livell ġenerali dwar dak li qed jagħmlu li EAS. Nixtieqkom nixtieqek titkellem dwar dak li ser jiġri fil-Libja u anke eh, ma' pajjiżi terzi oħra. Grazzi tassew. Grazzi u għata unura li għalli ninsab fostkom u tal-li għata unnek bil-eda Sur Swing u membri distinti oħra fuq dan il-panel. Grazzi tal-presentazzjoni li saret u ħadgost nisma illi il-Parlament qed jaħdem fl-istess mod mal-Kummissjoni Ewropea u anke ma' servizzi esterni. Aħna naħsbuha bħalkom. Id-dimensjoni esterna ta' din l-aġenda hija essenzjali, irridu nikkoperaw ma' pajjiżi terzi jekk aħna irridu naffaċċaw din l-isfida kif suppost, irridu naħdmu għan partijiet kollha biex inkunu nistgħu nindirizzaw l-eru ta' din il-problema. U li jes' lest li jerfa responsabilta u dmirijiet eh, f'dan il-qasam. Semmejtu u koll l-approċ holistiku, approċ komprensiv, u aħna qed narawha bl-istess mod minna ħatana tal-IES. Waħda mill-vantaġġi u x-xogħol li se nkun qegħdin nagħmlu fix-xhur u l-ġimgħat illi ġejjin huwa illi l-azzjoni tagħna ser tkun ibbażata fuq network ta' kooperazzjoni multilaterali u anke allokazzjonijiet finanzjarji l-operazzjonijiet ta' CSDP u sforzi umanitarji. Imma aħna qegħdin nisħu fuq istens ta' urġenza li ġdinja situazzjoni drammatika ħafna fil-Mediterran, hemm ħafna pressjoni fuq numru ta' stati membri u qed jintilfu ħafna ħajjiet dan istemma anke mill-Kunsill dan irrid irridu nwaqfuh ma nistawx nittolleraw li dan jibqa' isseħ u minnu koll illi il-konflitti li qegħdin ipoġġu din is aktar allar qegħdin dawn il-konflitti qed jissiru viċin l-Unjoni Ewropea u dawn qed jikollom konsegwenzi fuq is sigurta Ewropea u rridu indirizzawhom malajr kemm jista' jkun fil prezentazzjoni tiegħi u biex nwġeb anke għal dak li tlabni inti sur President se nitkellem fuq erba' affarijiet. L-ewwel fuq il veċinat u dak li qed nagħmlu fil-pajjiżi ta' nofsinhar ieħor fuq il-qafas kontinentali ta' kooperazzjoni ieħor fuq dak li qed nagħmlu f'pajjiżi ta' transitu u l-aħħar wieħed fuq il-konflitt dak li jiena qed nissuġġerixxi nixtieq nassigurakom li aħna lesti li naqdu l-rwol ta' koordinazzjoni tagħna b'mod intern fih dan Unjoni Ewropea fuq livell ukoll estern ta' din ta' dan is-suġġett. Intlabna wkoll li ssir roadmap mill-Kummissjoni dan ġim fassal mill-Kummissjoni mill-Presidenza u mill-Servizzi Esterni u dan jista' jgħin jgħinna fix-xogħol tagħna. Dan huwa approċċ komprensiv għanna ħafna truf u nixtiequ illi dawn kollha jimxu fl-istess direzzjoni. L-ewwel pass li kolli qed jiġi implementat huwa illi intejbu id-dialogu tagħna ma' pajjiżi prinċipali li nidentifikaw dawn il-pajjiżi fejn se nkunu qed nibatu uffiċjali ta' migrazzjoni liaison officers Imma sa nixtieq nitkellem dwar il-politika ta' veċinat mela fuq din il-politika l-immigrazzjoni hija waħda mill-pilastri għal din il-politika, kif ukoll l-Unjoni għal Mediterran. L-istrumenti prinċipali fih dan din il-politika huma id-dialogi fuq l-immigrazzjoni, mobilità u sigurtà. il sħobija ta' mobilità u anke l-ftejim ta' faċilitazzjoni faċilitazzjoni tal-viża anke permezz ta' appoġġ finanzjarju. Fil-mobilità migratorja dan huwa parti minn dak li qed isir fil-reviżjoni li għaddejja u qed jiġu diskussi wkoll possibilitajiet għal enhanced mobility, mobilità imsaħħa. Anke fuq il-kwistjoni tal-pajjiżi viċin il-pajjiżi viċin tagħna. Bħalissa l-Unjoni Ewropea għandha sħubija mal marok it tunizija u l-Ġordan qed ukoll jiġi stabli dialogu mal-Lebanon u bdew negozjati mal-Eġittu fuq il-possibilità ta' dialogu fuq il-migrazzjoni mobilta u s-sigurtà. Il-negozjati tal-ftejm tal jammissjoni u tal-facilitazzjoni tal-viza u ma fost l-aktar suġġetti komplikati il-negozjati sissa biss bdew mal-Marok għal-kemm għal-mandat u kol għal-negozjati ma' Tunizija li tiġi finalizzati. Aħna bħalissa din nikkoperaw dawn il-pajizi anke kien hemm il-Kummissarju Avramopoulos li żjar dawn il-pajizi Pajjiż ieħor importanti ħafna li ġie identifikat ukoll fil-konklużjonijiet huwa hija Turkija, it-Turkija għandna livell avvanzat ta' kooperazzjoni magħha, għandna ftehim ta' reammissjoni li daħal fis-seħ f'Ottubru tal-2014 u qed niddiskutu wkoll il-liberalizzazzjoni tal-viża biex ikollna skema ta' vjaġġar ta' viża mat-Turkija u ma nistawx nisħu bizzejiet l rwol prinċipali li għanda Turkija f'dan ir-reġjun problematiku qed tħallas għares qares ukoll għaliex bħalissa għanda aktar minn 1.3 miljun ruħ li immigranti li marru fit-Turkija għadin natu aktar għajnuna u koll Turkija permezz ta' Syria Trust Fund biex nejnuhom ilaħqu mal-pis migratorju u anke li kunem liaison officer f'Ankara. It-tieni punt il-qafas kontinentali u reġjonali għal mobilta u l-immigrazzjoni fil-Mediterran u fl-Afrika. Jiena nixtieq hawnhekk nisħaq fuq il-dialogu ta' mobilità bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika dan kien parti mis-summit ukoll kellna deklarazzjoni politika importanti ħafna pjantazzjoni li ġa adottat fis-summit ta' April tal-2014. Dan ikopri l-elementi kollha tal-pakket ta' migrazzjoni. Anna, u kol punti oħra importanti pal finanzjament biex dan dialogu kun jista' jkompli. Issa, għanna u koll il-proċess rabat u l-proċess kartum. Il-proċess rabat ġi immunidi f'rabat fl-2006 li jaqat fl-imkien 55 pajizi Ewropej u Afrikani l-aktar mill-Afrika ta' fuq u mill-Afrika ċentrali u anke l-istati membri kollha Ewropej. L-aħħar żviluppi huma dik il-dikrazzjoni eh, ta' Ruma u il-programm tal-membri tal-2000 2014 ir-rabta bejn iż-żvilupp u l-migrazzjoni u l-ġrieda kontra kontra reati l-għandu xasuma l-immigrazzjoni. Issa l-Steering Committee se jsir f'Ġunju li ġej fej se jkun hemm ukoll finanzjament għal proġetti u programmi li ġew identifikati permezz ta' għodda differenti Ewropej DCI, IDF e u ENI. Palissa għaddejjin minn proċess fejn qegħdin identifikaw proġetti prinċipali u anke proġetti li diġà u rew li qed jaħdmu bħal Horse Atlantic Network li jippermetti li jkun hemm negozjati anke u jkun hemm kooperazzjoni fuq reati tal-immigrazzjoni. Il-proċess ta' kotum huwa xi ħaġa aktar reċenti dan ikopri il-kooperazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea mal-Qan tal-Afrika, il parteċipazzjoni tal-Unjoni Afrikana, il-Kommissjoni u l-Servizzi Esterni. Dan ġim midi f'Novembru ta' sena li għaddiet f'Ruma. U l-ewwel laqgħa tal-Steering Committee kien f'April li għadda. Ġew preżentati numru ta' proġetti u fl-ewwel fażi qed nifukaw fuq it-traffikar tal-bnedmin u anke il-kooperazzjoni tal-infurzar tal-liġi fil-qarn tal-Afrika u ir-rotot migratorji f'din iż-żona. Jiġifieri tfadal ħafna xogħol xi jsir. Hemm ħaġa oħra il-proċess ta' Budapest li għandu ċaqsam mal-Balkani u l-Ewropa tal-Ilvant imma <laughs> ma taċ relevanti għal dan is-suġġett il-President għandkom ħafna proċessi għaddejjin, għanna l-ħin limitati jina li jinti tiffoka għandi għandi dan fuq il-noti tiegħi ukoll nixtieqek tiffoka kemm jista' jkun għaliex jekk ma tagħmilx hekk eh, ser jagħmluk il-kollegi tiegħi fuq l-approċċ holistiku tal-immigrazzjoni. Naf illi approċċ holistiku hija kelma ħelwa imma mhux se jkunu ħelwin miegħek. Għajdil naftit, x'inhu l-irwal li eas fuq dan? se jkollok twiġeb xi mistoqsijiet diffiċli dwar kif il-Kommissjoni u l-Kunsil u kompromess dwar dan. U kif ser jindirizzaw dawn il-kustjonijiet komplikati ta' traffikanti, id dispieċini li qed inkompedantiku, imma dawn huma mistoqsijiet komplikati. Is-ħobija tista' tkun waħda teoretika u dan nitkellmu fuq u bla edha imma aħna issa qegħdin f'sitwazzjoni urġenti fejn qed nitkellmu fuq żoni ta' konflitt fil-Libja, f'żoni oħra. L-servizzi esterni kif ħarsin is-sitwazzjoni fis-Serbja u fil-Libja u kif rridu nindirizzaw din il-problema din il-mistaqsija illi ires u naċ-ċittadini tagħna kulħadd isaqsina xi tfisser eżattament u x'inhija l-perspettiva tal-IAS dwar dan. Jekk jaġob, jekk trid tissemmi xi proċess jew tnejn ma jimpurtax, imma xi fisser eżattament mill-perspettiva tal-IAS dawn huma risposti li aħna dassew nixtiequ nisimgħu f'dan il-kumitat jekk joġbok kompli imma jekk tista wieġeb dan ukoll. Jina ma rridx nimbarazzak blebta mod imma ipprova jekk joġbok indirizza dawn il-mistoqsijiet ukoll għax aħna qed nittamaw li nisimgħu dawn it-tweġibiet. Iva, il-konflitt huwa part importanti mill-aġenda tagħna u m'hemmx mod sempliċi kif wieħed isolvi dawn il-konflitti ma sibx inti tippretendi li intik soluzzjoni il-President, iva din hija responsabilità tal konsil imma jiena xtaqt nisma' l-perspettiva tal-EAS. Hawnhekk iridu naqdu tlet elementi flimkien. Il-proċess politiku. Forsi jtidni ntik viżjoni tagħna tal-konflitt, Jew ma tridniex nagħmel hekk. Kompli, kompli, kompli kif eh, bid-diskors tiegħek. Mela xi ħaġa li aħna rridu nżommu f'moħħna hija illi dawn il-konflitti huma marbutin fl-imkien u għalli kwa diffiċli u għet indirizzom rajna kif il-konflitt fis sirja issa wasal fl-Iraq, għet ikompli jinfresh bxonti u fil-Jemen, għanna il-problema reġjonali u kol fil-vant nofsani. Din il-problema fil-vant nofsani qed taffetwa il-situazzjoni fil-Mediterran u għati kolla effett negattiv fuq il-krizi fil-Libja. Qed taffetwa u kol il-situazzjoni fil-Somalia. Fejn qed fejn għanna influss ta' refuġjati li jkunu ġejjin mis-Somalia. Qed ikompli komplika l-affarijiet. Dan qed eh, isir dan il-konflitt għax ma jistgħux jisibu tarf kif se jkun hemm bilanċ tmexxija politika hemm ukoll konflitt reliġjuż. Din hija it-taħlita kollha li għandna qudiemna. Aħna il-koll kemm aħna nafu x'inhi il-problema li qed nipprova ngħid jiena huwa illi fl-istqarrija eh, anke Sinna Mogherini semmiet li IAS e aħna nappoġġaw dak li qed isir mill-IAS. Imma aħna nixtieq nkunu nafu x'inhuma x'inhuma dak li qed isir minn tagħkom u x'inhuma l-elementi diffiċli. qed tindirizzaw it-traffikanti per eżempju, kif qed tindirizzaw sħobija ma' pajjiżi diffiċli fejn hemm gwerra ċivili u s-Sirja fejn hemm ħafna konflitt u għandek ħafna refugjati. Dan xi fisser bħal fuq dak laqlet is-Sinjura Mezzola fuq is-sobja ma' dawn il-pajjiżi. Nafu x'inhija sitwazzjoni jekk ikun hemm l-affarijiet stabbli, ma aħna rridu nkun nafu x'isir fi sitwazzjonijiet diffiċli, fir per eżempju ta' Sirjani f'pajjiżi tagħna. X'inhija l-perspettiva tagħkom dwar dan għaliex aħna l-ġimgħa l-oħra għalulna il-kwoti ma semmewx. Imma nixtiequ li kunu nafu il-perspettiva tagħkom għaliex intom għandkom ruol kruċjali f'dawn is-subiet nafu xed jiġri fis-Sirja fil-Libja imma dak li ma nafux huwa x'inhija l-perspettiva tal-IES. Il-membri jistgħu wkoll <laughs> jitolbuni biex nieqaf. Mela, li jes, aħna dak li qed f'pajjiż differenti huwa differenti. Is-Sirja huwa l-aktar pajjiż diffiċli is-Sirja. Nista' ngħidilkom. Tista' tgħidli nista' ngħidlek x'qed tagħmlu fis-Sirja u diġà tafu. Dak li qed jgħidu s-Sinjura Mezzola u s-Sinjura Kienge rridu nirċivu tweġiba dwaru. Mela dak li nippruvaw nagħmlu fis-Sirja huwa illi insaħħu il-proċess politiku. Darboħra dan mhuwiex li tixtieq tisma'. Aħna nippruvaw insaħħu l-proċess politiku qed nippruvaw noħolqu amministrazzjoni ma tkunx iddependi fuq ħaġa jew oħra, nippruvaw noħolqu governanza fis-Sirja qed nippruvaw nappoġġaw il- ehm, l-ammont ta' persuni li għedni tilqu minn dan il-pajjiż u qed nippruvaw ukoll nillimitaw l-effetti negattivi ta' radikalizzazzjoni fis-Sirja. il-konflitt fis-Sirja mhux qed isir waħdu huwa parti minn reġjun u għalek tajib illi il-partijiet prinċipali jkunu qed jipparteċipaw. Dan huwa sforz diplomatiku li qed nagħmlu aħna, ħafna mill-affarijiet li nisana aħna huwa permezz tad-diplomazija li s l-Arabja Sawdija il- u pajjiżi oħra jkunu involuti li b'mod diplomatiku nippruvaw nibdu dinamika f'dawn il-pajjiżi dan huwa l approċ li qed nagħtu aħna fil-negozjati anke nukleari u anke fil-proċess ta' paċi fil-vant nofsani. Dawn huma elementi prinċipali dak li qed tagħmel l-Unjoni. U anke il-ġieda kontra kriminalità organizzata kif tafu il-kol tafu bil-proposti illi tressqu uħut mill-elementi li ġew suġġeriti li kunem żvilupp tal-operazzjoni ta' CSDP biex nġildru kriminalità organizzata fil-Mediterran u anke li din l-operazzjoni tiġi mnedija għandha bżonn l-appoġġ ta' pajjiżi e, e, involuti fir-reġjun. Palista x-xogħol għadu għaddej, jekk forsi għandkom mistoqsijiet speċifiċi li nistgħu nwaġibhom, imma l-pjanar għadu għaddej u anke in-negozjati għal bażi legali għal riżoluzzjoni tal-Kunsillu kollha u għaddejjin anke fi New York huma parti mill-isforzi li qed isiru. Dawn l-elementi tekniċi ta' kooperazzjoni speċifika għandhom aktar xaqsnu ma tiġiħom milli li EIS fuq l-Aġenziji ta' Sigurta Lokali u kif għandu tiġi stabilita kooperazzjoni, aħna immexxu il-proċess aktar globali. Nippruvaw naqdu l-affarijiet kollha flimkien, flimkien. Nindirizzaw ukoll il-push factors, il-kawżi tal-immigrazzjoni. <laughs> jekk joġbok, iqaf indirizza lili, tit indirizza lill-kumitat. Jiena konxu mill-lat diplomatiku tal-IES għandkom ir diplomatiku li l-komitat jaf. Il-komitat għawnek jaf xjamel li jes minajr mandejek <laughs> li jes għandhom perspettiva eh, bil-fors mela għandek il-Libja u għandek is-Sirja u tnejn li huma qegħdin eh, jikkawżaw li ħafna persuni qed jippruvaw jiġu hawnhekk fl-Ewropa jaqsmu Mediterran. Kellna ħafna diskussjoni wkoll dwar it-traffikar u Sinjura Mogherini għamlet numru ta' saqarijiet il-ġimgħa l-oħra wkoll. Aħna xtaqna li jkollna idea minnaħa tagħkom dwar mistoqsijiet li qatt ma ġewx imwieġba. X'azzjonijiet sar jittieħdu u x'mhux sar jittieħdu f'dan il-kontest. Issa fuq dak li qalet l-Onorevoli Mezzola fuq il-sħobijiet li għandna ma, ma ċertu pajjiżi li huwa fil-qalba tal- azzjonijiet tal-IAS u tal-IOM. Imma anke sa fuq fik situazzjoni ta' emerġenza li għan nista' fuq it-traffikar. Per eżempju, dan huwa dak li jinteressa lill-istati membri u lill-membri tagħna ta' dan il-kumitat. Għaliex aħna rridu nkunu nafu dan x'tassew ser ifisser. Għax irridu nkunu nafu x'ser jiġri pereżempju il-bastimenti x'se jsir minn dawk li jintbatu lura. Affarijiet prattiċi li nixtiequ nisimgħu dwarhom dawn huma l-affarijiet li jiena kont qed nittama li nisma' dwarhom. Jiena mhux soltu noqgħod nintervjeni b'dan il-mod dak li kontet niprofa n-referi għalih jiena. Qed nara illi la jowem qiegħed e, e, jammel senjal brasu. Li jgħiet, id-dispjaċini li jgħim ċet inwieġeb bħal dak li inti qed tistenna minni, ħafna mill-mistoqsijiet dwar e, din l-operazzjoni fil-Mediterran fuq il-UNAF fuq l-Unafor fil-Mediterran. Intom, eh, nasib diġa smajtu u ma tridux nisimgħu minn għandi li aħna qegħdin naħdmu f'konformità ma' liġi internazzjonali u nirrispettaw id-drittijiet ta' dawk kollha involuti tal-immigranti u ta' dawk li qed ifittxu l-ażil. U li nilħqu id-dmirijiet tagħna fil-dak li salvataġġ aħna ma ridux li jintom tiksru liġi internazzjonali. Eh, Għandek xi punti oħra prinċipali li fost tixtieq isemmi ma rridx inkompli ndejjek jekk jogħġbok semmi l-punti prinċipali. Mela, l-aħħar punti għaj fuq l-opportunitajiet oħra ta' CSDP li probabbli diġà tafu fuqhom ukoll. Intom tafu kollox Aħjar li kieku istaqsun il-mistoqsijiet u nwieġeb kif naf. Għaliex dan jiddependi minn setturi differenti tal-IES u l-Kummissjoni jiena koordinatur. Nittama li tafu x'inhuma eh, xinu ma il-vantagġu l iżvantaġġi tal tkun koordinatur imma fi personi ta' CSDP nista' nsemmijom inti direttur tal koordinazzjoni tal rispons tal-krizi u fuq livell operazzjonali u kol. Aħna dak li xtaqna nisimaw fuq il-Mediterran ma rridx eh, jien naħseb li diġa li jgħajjes, jien nasab li diġa provajt nsemmi il-proċessi politiċi li diġa u maddejjien li huma proċessi politiċi komplikati li l-kol kemm intom tafu qegħdin ukoll nippruvaw nappoġġaw il-pajjiżi l-oħra biex inkomplu insaħħu l-proċess tagħna, il-xogħol tagħna f'Mali, f'Niġer permezz ta' preparazzjoni ta' CSDP biex eh, nsaħħu il-mod biex jaħdmu billi bjamu ma jaħdmu. Anke wieħed mir-riżultati tal-Kunsill huwa li nsaħħu l-operazzjonijiet fin-Niġer fil-ġestjoni ta' frontieri, nibatu u kol persuni fl-Angadez li tafu li rotta principali hemm u kol proġett li se nkunu qegħdin namlu mala jew hemm li nistabilixxu ċentru ta' koordinazzjoni, ċentru ta' informazzjoni fin-Niġer biex niprovdu informazzjoni u appoċ u anke kustjonijiet ta' resettlement. Dan huwa proġett pilota naħseb li l-IOM huma aktar ambizzjużi dwar dan ħanna naraw fejn nistgħu naslu għanna u kol parteċipazzjoni attiva fil-kosta tal-Ilvant tal-Afrika. Naħseb tafu li ħafna mir-refuġjati jiġu minn dan ir-reġun ukoll mill-Eritrea, mis-Somalia u Sudan. Dan huwa għalhekk sa sfida kbira lina għandna wkoll operazzjonijiet hawnhekk. U konna qegħdin ngħinu biex Somalia isir stat biex ikollhom ukoll forz ta' sigurtà u difiża permezz ta' UCAF u UTM biex ikun hemm eh, anke żvilupp fil-lat marittimu f'dawn il-pajjiżi dawn huma wħud minn operazzjonijiet li aħna qegħdin nagħmlu bħalista. Aħna wkoll Et uħna vrut fil-proċessi politiċi kollha l rappresentant Olja hija f'kontattu kol ma' Bernardino De Leon u anke wara x'isir wara jekk ikun hemm ftehim fil-Libja. Imbagħad irridu niżguraw illi ikollna lassi biex nappoġġaw dan il-gvern ġdejt biex ikun hemm garanzija għal sigurtà bażika. Pero irridu nkunu prudenti u nippjanaw l-affarijiet sewwa u dan bħalista qed issir. Fuq il-Unafor ittieħed id-deċiżjoni ma irid ikun hemm regoli ċari ta' kif u fejn ser jintbatu persuni Dan uħda mid-diskussjonijiet li ma nistax inti kontu tweġiba għalija bħalissa għax m'hemmx għax dan jġi jiġi diskuss mill-Stati Membri tagħna u għat jridu niftemu. Imma żgur se jkun hemm deċiżjoni dwar dan, se jkun hemm ukoll deċiżjoni fuq it-traffikanti illi jiġu eh, arrestati f'dawn is-sitwazzjonijiet. U għat memx tuħġiba, għax ma għat memx deċizjoni. Għanna ħafna ta' u ipotezi differenti naħseb importanti u kolli nisbru opinjoni ta' kun dwar dan. Iżda għat memx deċizjoni. Irrit ikun hemm ta' koordinazzjoni bejn operazzjonijiet tal-Frontex u l-operazzjonijiet navali. Imma dan palissa għadu għaddej. Id-dispeċini li għat ma nistax informazzjoni dwar dan Naħseb li jistaħad bizzejiet ħin u nista' nwieġeb kif nista. Inkomplu diskussjoni bad bil-mistoqsijiet, eċetera. Grazzi ħafna. Issa għandu sur Lacey Swing li huwa direttur ġenerali tal-IOM eh, Organizzazzjoni Internazzjonali fuq l migrazzjoni li huwa involut ħafna f'dan il-proċess. President, Ministru, Eccellenzi, membri tal-Parlament. Għalija wa unur uniku u għall-IOM li nkunaw biex namlu skambju ta' opinjonijiet fuq politika ta' migrazzjoni ġenerali li kollha kemm aħna għandna bżonn. U nixtieq ngħid illi aħna nilqaw l-aġenda ġdida tal-Unjoni Ewropea fuq il-migrazzjoni bħala l-ewwel pass pass fuq proċess twil li aħna nilqaw il-priorità eh, li l-Unjoni Ewropea qed tagħti għal salvazzjoni tal-ħajja illi aħna ilna nippruvaw namlu għax meta wieħed jisalva l-ħajja hemm ħafna alternativi fost persuni raġonevoli. Aħna kellna impenn. Inna bl impenn biex nikkompensaw dawn il-politika ta' migrazzjoni U eh, il-teżi tagħna ila il-fatt li il-migrazzjoni hija inevitabbli meta wieħed is il-forzi eh, demografiċi. U aħna rrid ikun il-ħiliet disponibbli għandna bżonn ta' impigi u jiena ma nafx hija previżjoni għall-Ewropa. Imma sa nofs is-seklu se kom bżonn ta' xi 40 miljun ta' ħaddiema Imma u għacħar illi il-migrazzjoni hija ħaġa pozittiva jekk ikollna politika tajba, ġusta. U xi tfisser di? Tfisser politika li tkun um responsabbli u umana. U jiena se nitkellem fuq xi mill-paradossi li rridu naħdmu magħhom fil-kamp tal-migrazzjoni li forsi mhux ħadd irid mhux kull irid imma rridu nanalizzaw. Irridu najdu b'mod ċar li aħna hawnhekk m'għandniex qed nitkellmu fuq fenomenu Ewropew biss. Din hija kwistjoni li hija preżenti fid-dinja kollha. Aħna semmuru Riga għas summit illi se jkun hemm fil-partijiet oħrajn tad-dinja biex insalvaw ħajjiet u nejnu għom isibu ħajja ħjar. U jien nista' ngħid li fl-introduzzjoni tiegħi nixtieq ngħid li l-migrazzjoni mhix problema li rridu nirsolvu. Hija realtà li rridu nagħmlu ġestjoni tagħha. U hekk ma rnexxinniex se, se nispiċċaw bi problema. U nixtieq hawnhekk nagħmel tliet punti. L-ewwel, wieħed huwa dak li jina nsejjaħlu l-Mediterran f'tempesta perfetta. Xin fisser? poġġuha fi kontest globali. Hemm iktar nies qed jiċaqalqu illum e, minn qatt ma kien hemm fl-istorja. Fuq livelli mingħajr preċedenti ta' migrazzjoni forzata. U meta nuża l-istatistika tal-UNHCR, issa hemm iktar minn 50 miljun. L-istess bħal tini gwerra dinjija għanna dimna periodu ta' konflitti u emerġenzi umanitarje mill-ponent mil tal-Afrika fl-Azja u f'ħafna postijiet anki bejniet dawn il-pozizjoniet. U memx proċessi attualment viabli jew negozjati li għatuna tama lejn soluzzjonijiet fi żmien qasir jew medju. U nittama li mandiċ raġun. U barra minnek, aħna għaddejjin bħalissa li bħalissa għanna sentiment kontra l-migrazzjoni. U fl-istess ħin għanna u koll fiduċa publika nizla bħala gvernijiet u bħala organizzazzjonijiet li nistaw namlu ġestjoni raġonevoli tal-migrazzjoni. U fl-aħħar mbagħad hemm vojt ta' leadership. Hemm nuqqas ta' leadership politika, erożjoni ta' autorità morali internazzjonali li tinkludi ksur minn naħid kollha. U għalhekk jiena sejħa tempesta perfetta fil-Mediterran Pero jena ottimista, ma dan huwa l-kuntest li rridu nikkonsidraw li mediterran għandaj fih, jekk rridu naslu bi politika li sejtina soluzzjoni fil-meda ta' żmien qasira u medja. U f'dan il-punt nixtieq ngħid li il-muturi tal-migrazzjoni hija tali illi il-migrazzjoni se tibqa waħda mill-xejriet importanti tas-seklu tagħna. Jien tama li m'għandix raġun, però eh, fil-fatt ekku. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq id-demokrazija, eh, demografija, skużawni, fejn qed naraw fil-tramuntana il-popolazzjoni li qed tixjieħ u dan jfisser illi hemm fatturi li qed jimbuttaw minn isfel għal fuq u għalhekk hemm bżonn napoġġaw forza bħal Mare Nostrum għax diġà salvat 200.000 ħajja. U anki il-fat li 1829 migranti mitu fil-Mediterran u dan jfisser illi kienem eh, fattur li qed jiġbet imma li qed hemm fattur li qed jimbotta illi għaddin il eh, tkabbir demografiku. Għanna minna ħal-oħra mbagħad rivoluzzjoni digitali iktar minn terz ta' dinja fuq l-internet u għal mħabba din raġuni hemm l-informazzjoni disponibli għanna teknoloġija ta' komunikazzjoni distanza, għandna fatturi oħrajn il-talba eh, uh, għal impigi uh, il-kwistjoni tal-nuqqas uh, ekwilibri u nuqqas bilanċ bejn il-tramuntana u l-nofsinar u fatturi soċjali. U tiri punt u kif se, x'se nagħmlu biex nsibu soluzzjoni ta' dan. Jien naħseb li għanna l-elementi biex naħdmu fl-imkien mal-Unjoni Ewropea. Aħna napprazzaw il-qafa strateġiku, aħna ħdimna fl-imkien, aħna tajna l-ideja tagħna wara il-traġedja tal lampedusa ta' Ottubru tal-2013 eh, fejn kien hemm 360 eh, tebut eh, fl-Lampedusa u meta naraw dan irridu nifukaw fuq il-salvazzjoni tal-ħajjiet. U proponejna ħafna uh, soluzzjonijiet kif għamlet ukoll UNHCR. Eh, ktibna memorandums li separatament però kważi huma identiċi mal-UNHCR u aħna nixtiequ illi natu daqqa tajt aħna għanna footprint globali unħossu li hemm opportunità biex naqdukom. Mela, l-elementi ta' risposta eh, ġenerali hija li kolla erba' miri. L-ewwel waħda hija li nsalvaw il-ħajjiet, it-tieni waħda hija li nindirizzaw l-eruq tal-problema, nipromuovu il-mobilità dinjifika denja u brispett eh, il-kwota tal 2011 hija ħaġa li nirrakkomandaw, però hija bżon li tkun iktar olja minn 20,000, eh, u għed toħlu anki ftit ta' kontroversja fost l-Istati membri, pero pass federazzjoni tajba li hemm bżonn li nżidu. Issa għandna 16.7 miljun rifugjati, 30.3 miljuni ta' persuni rifugjati, iktar minn doppju tal-IGPs fis sirja u hemm bżonn inħarsu lejn anki viża umanitarja, eh, ġestjoni tal-frontieri umanitarja. Il il-ġirin ta' Sirja u tal-Libja ma naħsibx li qatma irċevew uh, rikonoxximent pubbliku għal dak li għamlu għal personi tagħhom. Dejjem zammew il-frontieri miftuħin. Il-Ġordan għandu mill-inqas miljun ta' rifuġati, u nafu koll li kien hemm 200,000 e, li ġew u mbagħad hemm 55 miljun u fil-Lebanon kien hemm ftit inqas minn 5 miljuni ta' popolazzjoni li taw appoċ lil miljun ta' rifuġati. Għal daqstant il-ġestjoni tal-frontieri hemm bżonn iridu jkunu iktar imsaħħa, iridu jkunu iktar umani. Uh, hemm l-istatus ta' protezzjoni, migrazzjoni, eh, accettazzjoni, rilokazzjoni, eh, eccetera. Mux tritħol dan affarijiet kollha, dawn kollha ta' fuqhom, dawn huma kollha ideat f'roadmap illi se jgħinuna biex namlu l-ħidma tagħna ħjar mill-li kon li għamilna fil-passat. U anki d-diplomazija hija ħaġa importanti u sur serrano din il-politika Jiena ma rix nitkellem fit-tul ħafna, ma naħseb illi e, nala billi nitkellem fuq tliet sfidi kif narom jien, u ma pjuttost forsi filosofiċi, pero fl-istess ħin anki prattiċi. U jekk ma nirsolvuhomx dawn it-tliet sfidi, se huwa probabbli li aħna nfallu fil-żmien twil l għolnet iridu nsibu mod kif imbidlu l-istoria tal-migrazzjoni li hija tossika attualment. Nista najdilkom din fuq l-esperjenza, pajis tiegħi ġi mibni fuq stejjer ta' migrazzjoni. Il-migrazzjoni storikament kienet ħaġa pozitiva ħafna għal pajjiż tiegħi. U rridu nerġgħu lura biex naslu għal din l-istorja li iktar bilanċata, mhux qed ngħid li l-migranti huma anġli. Però mhumiex laqqas affarijiet negativi. Irridu nerġgħu eh, imbidlu din l-istorja minn tossika u sibu aktar bilanċata. Ed il-migrazzjoni dejja kienet ħaġa pożittiva u l-migrazzjoni u l izvilup jiġu mill-istess post. U l-istereotipi huma li jieħduna xogħlijiet tagħna, jġibu l-mart, huma probabilment kriminali bħalissa hemm eh, Charlie Hebdo, eh, probabilment huma terroristi. Il-terroristi ma jidħlux bil-bdajes tal eh, ta, ta, ta, trafikanti u mandom modi oħrajn kif jidħlu. Irridu naħdmu fuq dan biex neħilsu il-mitoloġija li hija perikoluża. U t-tieni sfida forsi anki iktar importanti, però marbuta l-għol waħda hija li rridu nitalmu kif namlu ġestjoni ta' diversità. Jiena ma nistax nara illi meta wieħed is il-muturi li semmejt il-demografija. Kif nistaw immexxu mingħajr ma nbidlu soċjetajiet tagħna. Infatti il-seklu 19 l-istat nazzjon qed jinbidel u dimajnejna. Sensiru illum iktar multietniċi, iktar multikulturali, iktar multireliġjużi jekk irridu suċess fil-għaniet nazjonali tagħna. U biex namlu dan, hemm ta' kuraċ politiku u anki investimenti, informazzjoni pubblika, edukazzjoni pubblika, ridun għajmu l-kuxenzi tal-persuni fuq min huma dawn il-migranti u id-dibattitu ridun neħħoħ minn wieħed ta' identità u ridun id-diskutu fuq il-valuri minn flok. Mofar huwa Britanniku, mhuwiex mis-Somali, huwa għax irridu nbidlu l-valuri, irridu nħarsu lejhom, però huma għandhom l-istess valuri bħalna. U t tilet sfida naħseb illi u kol marbuta mal-tnejn l-oħrajn illi aħna ma għat ma nsibu soluzzjoni ġusta u dan huwa mod biex naqdu fl-imkien dilemma ta' sovranità nazjonali kontra il- Eh, drittijiet u libertajiet individuali. Billi norbtu fl-imkien dawn iż-żewġ elementi, ikunu nistaw nħarsu lejn soluzzjoni. Għal daqstant dini hija direzzjoni li sejrin fiha, aħna qed inħarsu leja b'mod pożittiv, aħna nirringrazzjaw lil kummissjoni Ewropea għal dak li għamlet sissa biex timxi l-qudiem, aħna nħossu li għatem ħafna xisir, però għabidu tajjeb u aħna nixtiequ nappoġġawhom flimkien ma' imsieħba oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek. Issa, Is-Sur Martinos, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, l-ex-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Spanja. U jiena kontent li tista' tgħidilna sa fuq l-opinjoni tiegħek u l-esperjenza tiegħek. Tista' anki titkellem għal mhux iktar minn 10 minuti, għanaf li ħafna nies hawnhekk il-membri jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet. Grazzi President, jinsa nipprova nitkellem fil-qosor. <laughs> Jiena onorat u nħoss eh, il-privileġġ li għatawnek nerġa fil-Parlament wara illi ma' paċ Ministru tal-Affarijiet Barranin, hija ħaġa tajba li nkun hawnhekk fl-istituzzjonijiet Ewropea u hija ħaġa tajba li nerġa' niġi u għal daqstant jiena għalhekk aċċettajt l nerġa' niġi u nieħu fil-panel. Għalix, għaxija ħaġa importanti li l-Ewropew Ewropej jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom. U l-gvern Spanjol eh, preċedenti kellu jaffaċċa momenti simili jekk mhux drammatiċi ta' immigrazzjoni illegali fl-snin bejn l-2006 u 2010 u jiena kont responsabli bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin Spanjol biex niprova nirsolvi u nsib mezzi biex nirsolvi dawn il-problemi. Għal daqstant, anki jena omt fil-ħamsa ta' dalodu fl-Londra kelli nieħu taxi un tren biex nilqa l-invittakom, jina onorat u kontent ħafna inkun hawnhekk, anki jekk kelli imbati ħafna biex nasal. Jiena nishti nifraħ lill-rappreżentantoli u għal-tim tiegħu għax naħseb illi fl-aħħar irnexilom il-politika tal-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-uċċata tal-agenda politika. U nishtiq nir-ringrazzja anki żewġ korapporteri, signora Kienger, signora Mizzola, għal din is-sessjoni estremament interessanti f'waqta utli. Nir-ringrazzja u koll il-rappreżentant Oli, il tim tiegħu Pedro Serrano, kollega tijaj, Però rridu nitkellmu fuq il-migrazzjoni. Il-ċentru tal-attenzjoni tagħna hija hawnhekk u għalhekk qegħdin hawnhekk fil-Parlament. U għax għandna dan ir-rapport ta' co-rapporters fuq kif nistgħu naslu għal raġunijiet il huma għall ru tal-problemi. Però nixtieq ngħid li Pedro b'sinċerità illi il-miżuri, il-politika illi intkom approvajtu u li huma assolutament neċessari fid-domini kollha sikurezza kontroll jinvolvu impen mill punto di vista tiegħi, però għat għandhom eh, kelma waħda nieqsa illi għad id-diplomazija u jiena għal daqstant mm, se niprofa nitkellem fuq l-eżempju modest tiegħi l-esperjenza tiegħi fil-gvern Spanjol Aħna kuljum kuljum kellna din il-problema fċewta u melilla eh, li kellna eluf ta' nies li kienu qegħdin jaslu kuljum u kellna pressjoni enormi bħal ħbib tagħna Taljani. U xamilna? Aħna kellna ġestjoni ta' kriżi ma stajniex eh, n-organizzaw ruħna internament kellna eh, Eh, il-ministri l-oħrajn kollha ministri tal-ekonomija, tal-intern, tal-affarijiet interni, eh, eh, is servizz ta' intelligenza, kull nar ta' ġimma kellna dawn il-laqat biex naraw kif nistgħu aħna nirsolvu u nelbu s-sitwazzjoni. U, u kulħadd kellu il-ħidma tiegħu politika. U Mbagħad ħriġna bil-istrateġija tagħna. U l-ewwel risposta kienet morru lejn l-Ewropa Ah, itolbu l-Ewropej biex jgħinuna, mbat morna eh, eh, lejn il-Kommissjoni, la prezentantoli, tkellimna fuq fil-Kunsill Ewropej u gdejjem kena risposti mumiex konkreti. Iprovajna ninsistu fuq il-kwistjonijiet ta' tħassib kbir u naturalment morna anki lejn Frontex, pero Frontex għamlu kull ma setaw biex jihdu il-parti tagħhom din l-sfida. Għal daqstant <clears throat> kellna nużaw id-diplomazija tagħna bilaterali. Għaliex kienu qed jiġu fl-Ispanja? Naturalment għax Spanja kienet biex tajba ekonomikament, però hija wkoll il-frontiera tal-Ewropa u kienu qegħdin ġejjin mill-Afrika u mill-Asja dawn il-migranti. Bil-dajes tagħhom Però kellhom in-nies ukoll fihom mill-Bangladesh, minn Nepal, mid-dinja kollha illi qasmu l-Afrika immarru e l-Gambja u jmorru e, fil-Kanari u ħafna drab biex jaslu l-Marokku mbagħad jiġu lejn Spanja. Allura iddeċidejna naġexxu. U e, biddilna xiftit il-politika diplomatika tagħna triplikajna il-lajnuna tana għall izvilup fl-Afrika. għaliex ġejjin da? Et tajdu, tistaw tajdu li l-situazzjoni miex differenti l-lum, naqbel għax ġejjin issa mħabba l-konflitti fis-Sirja u fil-Libja, jiena nixtieq e, ikolli ċifri reali llum. Iċ-ċifri illi fil-Libja ma tistax tikkontrolla, naturalment iridu naffaċċaw din anarkija. Imma jiena l-informazzjoni li għandi għal l-informazzjoni nara fuq television, m'għandix informazzjoni riservata. Jena najt li fil-fat ma nafomx, imma naħseb illi illi xi 30% minn dawn in-nies ġejjin mill-konflitti fil-Jemen, fil-Libja u fis-Sirja. Forsi 70% mbagħad jiġu mill-popoli eh, sub-Saharjani għax dawn qed imutu bil-ġuħ m'għandhomx eh, m'għandhomx eh, xogħol, m'għandhomx dinjità u dawn huma raġuni Signora Mezzola u Signora Kienge. Dawn huma il kawzi li l-Unjoni Ewropea trid tindirizza. U jiena dan huwa dak li nixtieq ngħid li l-ħbib tiegħi fl-Unjoni Ewropea ippruvaw ċaqalqu, ippruvaw ippruvaw tamlu diplomazija diretta, morru fil f'pajjiżi, morru tkellmu mal autoritajiet Ma kienx hemm vjaġġ uffiċjali eh, bejn l-Ewropa u dawn il-pajjiżi eh, fl-Afrika fuq il-migrazzjoni. Jiena personalment ftaħt erba' ambasċati fl-Afrika, ħames uffiċi ta' kooperazzjoni. Jiena it-triplajt il-budget tiegħi biex inkun nista' nagħmel korsi ta' taħriġ fuq l-impiegi, fuq kif nista' nallem il-persuni eh, fi Senegal, fil-Gambja, hemm bżonn isir dan. Jiena naf li intkom tmorru fin-Niġer u fil-Mali. Imma Pedro e l-użu tal-soldati u tal-tamir militari Entkom taħsbu li tissolvu dawn il-problemi, dawn il-realtajiet naturali <coughs> bil-forza? Mhuwiex possibbli. Tridu tbidlu l-politika tagħkom, il-politika tal-Unjoni Ewropea lejn ir-reġun. U l-Afrikani huma lesti għal dan qed jistennew aħna nitolbu li jkun hemm konferenza Euro-Araba fil-Rabat. Nġibu fl-imkien il-pajizi afrikani u il nsejħu insejħu għazvilupp u migrazzjoni għax hemm bżonn f'dawn il pajizi żvilupp. Hemm bżonn opportunitajiet biex in-nies jibqgħu f'pajjiżhom. Aħna Ek irnexinna il-gvern Spanjol illi kuljum 5.000 persuna minn 5.000 persuna li jiġu fil-Kanarje fl-2010 u l-lum zero. U mux imħabba il-krizi ekonomika le imma imħabba illi għanna il-korresponsabilità mal-gvern tal-Gambia, tal tal senegal tal-Marok u mal-Niġerja. Flimkien maħħom edin naħdmu biex nimxu lejn agenda komuni u għaddan illi għanna bżon. U senala, President, dawn Intkom qed tagħmlu ħidma eċċellenti fil-Kumitat Libe u fil-Ministri fil-Ministeri tal-Interni. Però eh, eh, eh, il-problema tagħhom ta' dawn il-ministeri huma meta jaslu fil-frontieri. Imma aħna ma rridux li jkollhom il-problema meta jaslu fil-frontiera, rridu naħdmu fuq qabel ma jaslu fil-frontiera. Hija kwistjoni ta' politika barranija u mhux ta' ministeri tal-affarijiet interni tista tkun u bat wieħed irid jitratta b'mod uh, umanitarju, però bħala strateġija hija prinċipalment fidejn il-Ministeri tal-Affarijiet Barranin. Il-kollegi ta'kom tal-Affarijiet Barranin għandu jkollhom diskussjoni wkoll fuq il-migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. U nagħlaq b'kelma waħda biex insolvu l-problema. Hemm prinċipju wieħed illi huwa fil-Kostituzzjoni Ewropea, fit-trattati u fit-trattat ta' Lisbona. Is-solidarjetà, din hija l-kelma. Is-solidarjetà bejn stati membri u solidarjetà tal-Ewropa ma' pajjiżi oħrajn. Grazzi. Thank you very much. And, uh... Grazie tassew u xtaqtek eh, tikkonkludi eh, ek jela eh, li jxen nishtiq u koll nat il-kelma li l-daw koll li jxtiq jitkelma unek prezenti Iva smajna ħafna drabi dawn l-eżempji spanjoli ma nishtiq nkunu nafu naqra u dak li semmejt inti x-relevanza għandu dana situazzjoni prezenti u grat u koll li inti missejta eh, dan il-punt għal li jiex dak li tassew nixtieq f'din il-kriżi eh, li nisabu fina. Naħseb li kull <laughs> kull eh, persuna preżenti hawnhekk inkissur Kerħob illi jinsab f'Londra bħalissa jixtieq kuku jista' jintervjeni. Pero ħa niproċedi kif in li xtaqgħu jitkellmu eh, indikaw li eh, nixtieq nitlobkom eh, biex iżommu fil-qasir jiddispeċina tal-li intervenejt spontanjament qabel imma nista nisarkom maħkom illi kolla tistaw titkelmu biss jekk iżommu qasir nitlobkom nibdew l-ewwel bir-rapporters nibdew l-ewwel mis-sinjura Roberta Mezzala. Grazzi ħafna, ħanżon fil-qasir, l-għaliex nishtiq li l-kollegi tijaj jikun jistaw jitkelmu kol, l-għonet nishtiq nifraħ sur Martino Sem għal fatelli li għamil punta diplomatija jien tal-gvern Malti għal diversi snin u nista u nista um, għal fatelli li meta l-gvern um, ikollu um, trattativi eh, diretti, allora ta' sew eh, wieħed ehm, jista' jkollu suċċess dejjem jiddependi ehm, mill-kooperazzjoni kemm tkun suċċess u mill-pajjiż li għandek eh, u d Jena nixtieq ngħid li eh, kif semmejt inti eh, fl-interventi jak il-Libja, din hija l-ikbar problema, eh, kif qed nidħlu f'taħdidiet diplomatiċi ma' diversi pajjiżi fuq il-kwistjoni tal-Libja, sfortunatament mhux dejjem dan huwa possibbli. L-isforzi diplomatiċi għandhom forsi jkunu iktar fokati biex jiżguraw gvern ta' unità f'dan il-pajjiż. Ela li qabel dan ma kunux nistgħu nibdew it-taħdidiet fuq jekk kuxet nitkelmu nitkellmu dwar eh, ritorn ta' nies jew nkella li Libja titterfa l-parti tagħhom. Qed nitkellmu dwar nies li mhumiex biżġejjin eh, mill-Libja ma wkoll nies li mhumiex eliġibbli eh, għal ħarsin però illi nafu li situazzjoni tagħhom ma jistgħux jifelħu iktar f'dan il-pajjiż. Jiena kont mel ta' ħafna minn intervista li inti tajt il-BBC u kella CNN meta inti għat li il-migrazzjoni miex problema ma' realta illi irridu um, indirizzawa kif kif suppostu jiena nasab dak il provajt namel mal-korrapporter li neġbor flimkien li gruppi kollha u nejt li din mhijiex xaħġa ħaġa li ħa tisparixxi xi ħaġa rridu nindirizzaw nimmaneġġaw u flimkien ma dak li semmejt inti Surda Martinos il-kelma solidarjetà rridu naqblu illi din tassew tkun imnaqxa fit-trattat u koll illi insarfu fazzjoni u um, narfu illi lan aħaritana u huwa dak illi insalvaw il-ħajjet eh, iva sor Moratina se nasab illi tajjeb tgħidilna naqra il fat li eh, tgħidilna forsi kif nistgħu nidirizzaw il fat li ma tantx nistgħu ninnegozjaw ma' Sirja u ma' Libja peress li m'għandhomx gvernijiet li qed jaħdmu kun kuntent li jitixħed fid-dawl fuq dan. Issa, is-senjura Cecil Njenke. Grazzi ringrazio anche i rapporteurs tal-kontribuzzjoni tagħhom. Eh, għax qegħdin fuq il-ħidma tagħna. L-ewwel mistoqsija lil Serrano x'inhu għal-kontenut tal-konferenza li se ssir f'Amsterdam? Nixtieq nkun nafu x'inhu l-punti prinċipali għax inti tkellem fuq dan is-summit. It-tieni mistoqsija anki din lil Serrano hija li nifmu il-kawzi aħna nafu li jem dawn il-gwerer. Uh, eh, eh, intkom bħala soluzzjonijiet konkreti taħsbu illi tistaw tużaw fi Sirja u fil-Libja u umbaħt anki mistoqsija għal William Lacey Swing għal Eritrea Jiena għamilta din il-mistoqsija fl-introduzzjoni tiegħek. Huwa possibbli illi ħafna proġetti u programmi bħal rikollokazzjoni illi naraw dejjem żewġ nazzjonalitajiet Eritrej u Sirjani. Jiena nixtieq inkun naf jekk hux possibbli li wieħed jillimita ruħu għal dawn iż-żewġ nazzjonalitajiet biss jew inkella jekk nistgħux nit naraw fuq Nitkelmu fuq il-migranti li ġejjin anki minn postijiet oħra. Jekk intkom ukoll nixtieq insaqsi jekk intkom għandkom xpjanijiet fuq il- fuq il-lajnuna internazjonali jekk għandkomx eh, eh, xaħġa fuq dan. Grazzi, ehm, grazzi tassew, Sirwira. Kienge, Iva, nishtiq nirringrazzja lil kulħadd tal-li samtu l-esperjenzi tagħkom u l-arfin espert tagħkom u grazzi wkoll l istituzzjonijiet kollha li t-tijatu eh, daqqatit eh, f'din eh, il-ġestjoni tal-migrazzjoni u fil-fatt li nadottaw approċċ holistiku mhux nindirizzaw bħala problema naseb. aħna qegħdin il-koll nippruvaw naħdmu fuq dan issa fuq eh, il-futur ta' Frontex. Nafu li trattati ħalli eh, l-operazzjonijiet eh, meta riskju bħala kompetenza nazjonali u nafu li eh, Frontex jitfa ċertu pis addizjonali fuq l-istati membru għal daqstant naħseb illi dan kollu eh, jitlob illi jkun hemm kooperazzjoni bejn l-aġenziji u l-istati membri. Il-grupp tiegħi tal-Alde jemmen illi għandu jkun hemm eh, kooperazzjoni u kontribut obbligatorju minn kull stat membru u żieda tal-budget kif ukoll approċ komunitarju għal ehm, tiftix u salvataċ ehm, fuq il-frontieri esterni. Nishtiq u koll li naraw it-waqif ta' sistema Ewropea eh, ta' ta' gwardi fuq il-frontieri bħarsien ehm, ta' drittijiet fundamentali u standards internazzjonali u kif għalu oħrajn qabli rridu naraw illi l-odot li għanna jintużaw kif suppost u illi nżidu salvagwardi biex inħarsu il-minuri fost il-migranti u anke wkoll parti oħra dajfa per eżempju dawk li jkunu vitmi ta' traffikar u kontrabandu ta'

umani. Rridu naraw ukoll kif ħanżidu l-informazzjoni ma' ċittadini ġejjin minn pajjiżi terzi. Rridu nkunu nafu fuq ir-realtajiet u d-diffikultajiet tal-immigrazzjoni irregolari. Rridu forsi nħarsu lejn il-possibilità ta' taħriġ ta' nies meta jkunu diġà użaw kanali regolari biex dawn pereżempju jsiru xi tip ta' ambasċaturi jew nkella mm, jinformaw in-nies dwar x'inhu ir-riski kbar li huma qed jgħaddu minnhom meta jieħdu dawn it-tip ta' mezzi naħseb sur Lacey Swing. Inti semmejt xi ħaġa ta' sew mm, interessanti meta tkellimt fuq eh, l-eru mm, u mhux il-kawżi eh, oriġinali imma il- il-situazzjoni, mm, l-er ta' situazzjoni li għanna fl-Europa ġviri l-attitudni ksenofobika fost oħrajn u ir-rasizmu li għetna rawħ li dejjem jizdiet fl istat membri madwar l-Europa. Nishtiq insaqsik, inti semmejt um, dwar innuqas ta' tmexxija xaħat li l-affarijiet fideħ. Nishtiq insaqsik, inti xtik konsidra illi huwa l-pass li jmiss eh, fl-attitudni fl-azzjoni komuni li rridu nieħdu jekk hemm vakum ta' viżjoni ta' mexxejja inti eh, x'pass tissuġġerixxi li nieħdu hawnhekk f'dan l-Unjoni. Dik tkun xi ħaġa interessanti li nismgħu għalina l hawnhekk miġbura. Fuq il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi nixtieq ngħid li dan irid isir flimkien ma' li jes aħna smajna kull xorta ta' proposti sissa. U naħseb li fil-fema tiegħi importanti li aħna qatt ma jkollna outsourcing ta' l-obligi tagħna għal pajjiżi ġirien fuq dan is-suġġett ta' l-azil. Jiena kontent li kien hemm pubblikazzjoni fuq suġġett eh, imma donnu l-ministri fi dialogi tagħhom jew kellha f'interventi u anke f'ċertu dokumenti li eh, ġew ligd. donnu eh, ċertu affarijiet kienu jgħatu xifmu mod ieħor irridu eh, naraw ehm, per eżempju li l-affarijiet netfawhom minn fil-perspettiva, per eżempju meta nqablu l-influss li għandna fl-Ewropa ma dawk li jem fit-Turkija, fil ġordania fil-Libanu, m'għandna xejn. Irridu dana kollu nifmu illi hawnhekk għandna sitwazzjoni sensittiva u l-importanti li nikkoparaw ħafna bejnietna u rridu naraw għalam in-nies qed jħarbu minn min u x'nistgħu tasew nagħmlu. Issa Mirjam Dalli. Grazzi, Sur President, grazzi u koll l-kellima kolla li tkellmu illum jena kont partikolarment interessata fuq dak il qal Sur Moratinos u partikolarment fuq il-fat li rridu um, immorru għall-lajn tal-problema. Tkellem u koll uh, u dwar il- pajzi transitori nafu li l-gvern fil-Libja issa ilu għal xur fil-limbu zda it-traċedja għadhom għaddejjien. Nix nkun naf naqra xin perspettiva tijak fu il-reġjun tal-punent tal-Libja nafu li dan huwa meċi mill-gvern ta' Tripli imma illi ma ġiex rekonoxxut b'mod internazzjonali u uh, jekk memġin din ir-rieda ta' kooperazzjoni, kif ħan indirizzaw it-traffikar u l-kontrabandu ta' nies u x'alternattivi oħra jeżistu punti oħor li tqajjem kien hemm deċiżjoni reċenti tal-Kunsill fuq il-ħolqien ta' operazzjoni militari fil-Mediterran u partikolarment artikli 7 u 8 jgħidu li ħajjittieħdu miżuri fuq it-territorju ta' pajjiż jew nkella fuq um, ehm, rezoluzzjoni tal-Kunsill ta' Sigurtà tal-Nazzjonijiet Uniti, ma eh, xiġri met inti eh, għandek ehm, il-pajis illi għandu tmexxija differenti. Ehm, issa, naddu senjura Lara Ferrera. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq nagħmel mistoqsija għal eh, Sur Serrano. Inti għad tkellimt fuq budget lines, però ma għax eh, fej se jmorru dawn il-lines. Jekk tistax tajdinna iktar informazzjonijiet fuq dawn il-fondi. Nishtiq unkura nafu fejn se jintef u kemm se jintef u fuq eh, fuq l-azil u kemm fuq l-iżvilupp għal politika tal-azil eh, u aspetti oħra tal-, -azil, Eh, ta' taħriġ eh, tal-gwardi ta' frontiera. Naħseb li dan eh, u il fat li inti għandek aċċess għal dawn id-dejta tkun ħaġa tajba lina. Umbat, permettili li nishtiq nitkellem fuq l-operazzjoni EU Nafor Med fil-plenarja li għaddit kienem mistoqsijiet biex nihdu iktar informazzjoni fuq din l-operazzjoni. Jina nifem illi peress li il-kwistjoni għada Eh, bħalissa edha tiġi deċiża ma tistax tatina ħafna informazzjoni, imma mm, forsi nistaw niksbu iktar informazzjoni milli naqraw il-gazzetti milli noqodu fil-parlament. Fuq il-gazzetti infatti hemm miktub illi hemm tliet fażijiet, l-ewwel fażi ta' intelligence, it-tieni fażi ta' intervenzjoni fil-ilma tal-Libja, u mbagħad it-telet waħda billi eh, jeqirdu il-dajes. Eh, jiena nixtieq minn għandek konferma jekk u veru illi dawn huma tliet fażijiet. U anki nixtieq inkun naf minn għandek jekk għandkomx intenzjoni tiġildu b'dan il-mod kontra il-kriminalità organizzata ta' traffikar tal-bnedmin u jekk inti tħoss li din intervenzjoni hija effettiva għaliex eh, fil-fatt illi wieħed jitla fuq dawn id-dajesi għal aħħar pass dawn eh, jibdew eh, l-avventura tagħhom ħafna xhur qabel u jiġu torturati għal daqstant hemm ħafna ksur ta' drittijiet fundamentali u hemm ħafna eh, hemm ħafna affarijiet li jiġru qabel ma jaslu biex jitlaw fuq id-dajsa u nixtieq nkun naf kif qegħdin taġixxu kif qegħdin tikkooperaw mal-pajjiżi member. Anki fuq il-proċess ta' Kartum nixtieq nkun naf iktar informazzjoni għax għadda marċevejnix ħafna informazzjoni hemm xi dubbi fuq il-fatt li intkom qegħdin tikkooperaw ma' pajjiżi fejn hemm dittatura. Kif qegħdin tagħmlu biex tiddefendu drittijiet fundamentali? Imma l-aħħar mistoqsija qed titkellmu fuq ftejn bejn l-Italja, Franza u l-Ġermanja fuq l-iżvilupp ta' Euro Drone fl-2025 biex ikun hemm eh, sorveljanza eh, dejjem fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata. Nixtieq inkunna fiktar informazzjoni riflessjoni anki fuq dan. Grazzi. Grazzi, Sinura Skalkele. Iva, nafu li kienem ħafna li kienu għet jitkelmu dwar il-missjonijiet ta' CSDP, forsi dwar l-adozzjoni ta' dawn il-missjonijiet, e naħseb ta' min ikunu nafu naqri iktar fuq dan, l li xekket nitkellmu fuq il-migrazzjoni, kooperazzjoni ma' pajizijiet terzi, għana e naħseb dawn huma punti li tresqu fuq l-aġenda minn tal-Kummissjoni, mhux biex fuq l-aġenda tagħna, allura xejn nkun naf jekk dan kollu uh, ħajsir u jekk hux dan ħajkun abbinat mal-missjonijiet um, ta' drones uh, fil-Marok. Um, nista' nkun naf jekk um, intom uh, tistgħu statuna iktar dettalji kif hux fattam dwar dan ir-reġun tal-Afrika ta' fuq. Ma nafx, nasef forsi Irrit ngħid ukoll li hawnhekk qed noqsu mill-kritika fuqna fuqna nfusna nafu li l-gvern ta' Gaddafi kien qed iwaqqaf il-migranti milli jaqsmu imma nafu madanakollu illi sitwazzjoni ta' drittiet tal-bniedem eh, mhux l-ewwel darba li nkisru fil-Libja u n-nies nafu li nżammu f'sitwazzjonijiet tal-waħx u eh, nishtiq nejt insaqsililek partikolarment sur Serrano kif taram situazzjoni sitwazzjoni l-eżitu ta' dan kollu. Nishtiq semmi eh, dwar il- l-eru eh, ta' din il kwistjoni naf il-li nsemmu ħafna dawn l-eru imma nistan kun naf jekk hemmx taħdidiet feħdan il-Kummissjoni biex tbiddel il-politika tagħha biex dawk in-nies illi jinsabu fil-faqar, illi jinsabu fis-settur tal-bidja jekk hemmx ħsieb illi dawn inwiżnuhom jew inkella nigravaw l is-sitwazzjoni naf illi trattati jgħidu illi kull politika barranija għandha tiġi għandha zonf moħħa il- tneħħija il-qerda tal-faqar, iġviri ma nafx, jekk tassew mixin f'din id-direzzjoni jew le. Nixtieq ukoll li nkun naf forsi bħala eżempju. Kif intom bessibkom tindirizzaw jew nkella kif ħateħdu titħlu f'taħdidiet mal-gvern tal-Eritrea u gvernijiet oħra biex twaqfu um, in l-ġejn minn dawn il-pajjiżi. Ċertament jekk nitkellmu fuq l-Eritrea hemm raġuni għal n-nies qed jaħarbu u Kif besibkom, jek nibdu l-eżempju tal-Eritrea, tindirizzaw dan, nafu li jem samid ġej f'Malta, u nkunu nafu naqram kif besibkom tindirizzaw din situazzjoni. Is-sur Lacey Swinki jena nistanejt illi naqbel kważi ma dak kollu li jgħat, anki partikolarment fuq eh, il-punti ewlenin Nishtiq ngħid li sfortunatament anke jekk il-Kummissjoni timxu l qudiem bil żid mill kwota ta' emerġenza u nkella il-fatt li jiżdiedu b'xi b'xi eluf in-numru ta' nies illi jiġu resettled naf illi ir tkun wieħed Ewropew. Grazzi, ossas, Signora Ljotova. Iva, fil-fat eh, il-mistoqsijiet tiegħi huma ta' sew osra. Nindirizza is-Sur Serrano. Ibda biex nixtiequ iktar informazzjoni fuq eh, il-ftejm ta' missjoni mat Turkija. Dan kien parti eh, mill-mandat tal-Kummissjoni preċedenti. Hemm xi ħaġa iktar speċifika li saret eventwalment? It-tinu punt, inti semmejt negozjati mal-Libja għattu li huwa diffiċli meta inti m'għandekx kontroparti ma' minn negozja il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Libja qal titjimilu illi l-Ewropa ma qed tagħmel xejn biex tgħin il-Libja bil-migranti u r-refuġjati. U il-Libja nafu li ma tistax tkun frontiera esterna tal-Unjoni. Grazzi, grazzi għal mistidna t Naf li ħafna punti semmew mis sinjura Ferrara u Keller, imma importanti li nħu spunt minn dak il qalem il-mistieden Spanjol tagħna li naħseb li il rabta bejn immigrazzjoni u l-paċu u l-konflitt u s solidarita kompletament qed inħalluhom barra. Tassew huwa ta' dispjaċir, tassew tal-mistħija, internet tal-mistħija. Qed nitkellmu fuq l-aġenda illi nżommu n nies il-bot. Qed nżommu in-nies il-bot ma nafx jekk aħna aħniex qed nistaqsu l-mistaqsijiet tajba u naħseb illi jekk ma nibdewx fuq siq tajba fil-bidu ta' diskussjonijiet, allura naħseb illi tassew maħniex qed namru lil nfusna kif suppost biex nafaċċaw din il-problema. Imbagħad eh, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin dak illi għad inti eh, sur sur Moratino sem Is-sema illi jissaħ tisaħħaħ is-sigurtam fil-Niġer per eżempju, ma kif eh, qed namlu eh, kif qed namlu dan, eh, ma nafx ah, kif semmejt inti sur Maratin, fil-ferma tiegħi dan huwa purament aspett militari li qed nieħdu għal din sitwazzjoni li fil-ferma tiegħi m'għandax taqsam xejn ma mal-militar. Issa fuq il-ħidmiet il qed isiru. Nixtieq naqra breakdown ma il-budgets allokati għall azzjonijiet differenti aħna ħa nużaw l-ammont per eżempju il-budget allokat għall izvilup għal dawn l inizjativi ġodda. Kien hemm ukoll mistoqsijiet fuq eh, l-Eritrea nafu li diffiċli, impossibbli biex wieħed eh, jidjaloga ma' dittaturi. Nixxew nkunu nafu wkoll eh, fuq il-fat li rridu niġġieldu um, it-traffikanti u dawk illi huma valuti fil-kontrabandu. Eh, imma naħseb illi eh, eh, dawn jippruvaw jizgeċċaw um, jisfruttaw in-nuqqasijiet. Imma nixtieq ngħid illi hawnhekk mhux qed nitkellmu tassew dwar traffikanti huma sempliċement nies imqedem biex imexxu nies minn posta għal ieħor u naħseb illi ma nistgħux tassew inqisuhom bħala traffikanti jew inkellam nies responsabbli għal kontrabandu u Ma Allura, jiena biex nalaq nittama illi ma jkunx hemm intervent militari tal-Unjoni Ewropea fil-frontieri tal-Libja fil-qasir xi punti interessanti għaliex mela din hija diskussjoni tassew interessanti permettilna approġġja politiku ġenerali nishtiq ta' sew eh, nifraħ ma' għalfat illi eh, qed nikkonsidraw din mm, din eh, il-kwistjoni b'mod orizzontali u komprensif nixtieq nsemmi xi punti forsi uħud diġa' semmew l-ewwel ħaġa fuq il-programm ta' ħarsien reġjonali dawn il-programmi ma tantx għandna formazzjoni dwar l-implementazzjoni tagħhom, l-impatt tagħhom x'qed isir. Ġifieri jekk ikonna xi ħaġa iktar dwar l-evalwazzjoni tagħhom jiena l-estellina tidaqam tit mbagħad fuq punti ieħor in-Niġer, Niger Ġifiri, twaqif futur dwar ċentru mm, mm, pilota mm. f'dan il-pajis nixtieq nkun naf naqram naqra iktar fuq dan il-punt ġifiri, għet nitkellmu dan informazzjoni, ħarsien, ritorn volontarju nixtieq ma dan ukoll iktar informazzjoni. Telet punt il it tam riammissjoni nafu illi aħna tassew eh, kritiċi eh, fostna. Eh, Presentament nafu li ma għanna xejna fattu approċ ta' koordinazzjoni, naħseb pjuttost ta' approċ um, ta' um, bastun jew um, karrotta, ġifiri nafu illi l-approċ irid jinbidel u għawihet tassew uh, ta' min jikritikaħu fl-axħar nadil kelma l-Sinjura Marlene Mizzi. Grazzi, Sur President. Tassew uh, kontribut interessanti mill-mistiedna li għanna l-lum. Em, tant xwiħet jista' jgħid partikolarment meta smajna tlet interventi jew għalhekk ħan foka fuq dak li qal is-sur si Swing, partikolarment dwar it-tlet sfidi li huwa semma. Tlet sfidi importanti ma nasib illi hawnhekk qed ninsew sfida oħra Naħseb din hija sitwazzjoni fejn qed nippruvaw eh, qed nimmaġinaw irwieħna qisna qed nitfu nitfu n-nar, ġvert niprovaw nsalvaw l-ħajiet, nintegraw dawn in-nies, u intu għom id-dinjità li stħilom u anki u koll soluzzjonijiet militari, ma naseb illi qed ninsew ir-raba sfida, jiġifieri nindirizzaw dawn il-problemi illi huma għandhom ehm, fil-pajjiżi u naf li m'hemm l-ebda soluzzjoni eh, lesta għalina fuq il-mejda eh, u kull pajjiż għandu sitwazzjoni differenti, hemm raġuni differenti għala in-nies qed jaħarbu ehm, raġuni ekonomiċi ta' gwerra, konflitt, eċetera ma nix nsaqsi eh, il-flus eh, fejn eh, qed imorru tassew, qed jaslu għaċ-ċittadini tassew, qed igawdu mill-fondi li qed nallakawlhom ġifieri. Kif intqal qabel, din hija problema illi donna ħanibqaw nħabtu miċna ħanibqaw nħabtu wiċċa magħha biex maħħa. U naħseb li iva, nistgħu eh, nippruvaw eh, nattu l-affarijiet nitfawhom taħt it-tapita ma naħseb ħadd mu qed eh, jindirizza il-problema fl-eru tagħha. Dak kollu li u tajjeb inżommuh. U nifirħu għal l-affarijiet li qed isiru imma naħseb li rridu nindirizzaw il kawza u mhux l-effetti. Naħseb li kieku bdejna nieħdu azzjoni xaxar snin ilu dan kollu kien ikun evitat. Grazzi ħafna lil daw kollha li intervenew u anki ehm, għal eh, kellem għan ngħidilhom illi m'hemmx għalfejn iwieġbu għal kull mistoqsija. Imma l-importanti illi naraw illi forsi eh, bl-interventi tagħhom namlu progress eh, f'dan eh, id debattitu Pero nixtieq illi ċertu mistoqsijiet immirati speċifiċi indirizzati għalikom jekk ġobkom ifukaw fuqhom wiġbuhom biex ma jippruvawx nifokaw fuq kollox u fl-aħħar mill-aħħar ma nilħu xejn mela nitlobkom kunu effokati nibdew mis-sur Serrano mill-IAS. Jek joġbok. Grazzi ħafna, grazzi ħafna l-mistoqsijiet permanenti u l-kommenti ta'kom nishtiq nejt u nasab li jisemmejt fil-bida prezentazzjoni tiegħi. Naħna ma nistawx naqblu iktar minn mill-li nejdu li għanna bżon approċċa holistiku. Illa li jiex blebda mod wieħed jekkux mod ta' ta' sorveljanza u nkellam eh, eh, mod militari, mux ħanaslu ek. Irridu eh, nindirizzaw l-er tal-problema billi per eżempju nizviluppaw situazzjoni u l-ekonomiji li jeżistu fil-pajzi terzi li t-netkelmu dwaru me fejn ġejn dawn in-nies hemm diversi proġetti għaddejjin nkunu nafu, nxie nkunu nafu li l mal iktar pajizi li intom interessati fuqhom naħseb eh, li dikija xaġa xi ħaġa pożittiva fostna milli aħna trasparenti fil-mod kif nallokaw il-flus, ġviri nistaw nitkelmu b-mot miftuħ l-ħalxie responsabilità ta' kulħadd u nista' ngħidilkom li dak kollu li huwa minn fuq fuq l-aspett militari u hemm missjoni waħda maħsuba u dan qed namluħ eh, mod differenti milli għamilnieh eh, fatina, qed nitkellmu dwar ftehim prorata bejn l-istati membru. Ġifieri m'hemm l-ebda mod illi il-flus jistgħu jiġu zvijati. Hemm propju ammont ta' flus ma' għallura, ġviri wieħed m'għandux ikollu dubja nkella tħassib fuq dan naħseb li eh, x-xogħol tagħna f'dawn il-pajjiżi eh, u l-isforzi ta' żvilupp li rridu eh, nikkonsidraw dak kollu li qed isir fil-Mali, fin-Niġer, fl-Etjopja u dak kollu li sar biex dawn l-ekonomiji nġibhom il-qudiem u biex ikonna wkoll il-prinċipju tal-tmexxija tajba, good governance u li l-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi naraw ikunu iktar sodi ċertament dawn irridu nibqaw naħdmu fuqhom u aħna lesti illi nitkellmu u mexxu l qudiem b'dawn il-punti ma'kom. Iva, diplomazija sur Moratinos. ċertament naħseb li għandna waħda mill- l-iktar rappresentant għalja attiva hija kienet prezenti eh, fost oħrajn eh, kienet prezenti eh, fil-Kunsill tal-Kooperazzjoni tal-Golf ġemilu u kienet f'kooperazzjoni wkoll ma' partijiet oħra fir-reġun, ta' tassew ninsabu fl-epiċentru ta' kollu li qed jiġri u nitama li dan huwa ċar u joħroġ ċaru tonta fil-diskussjoni eh, tal-lum, għonek eh, ma mux għed nitkellmu dwar situazzjoni sempliċi, ċertament meta Spanja kella situazzjoni tal-gżejjer eh, Kanari, nasepem il- Nasib hemmhekk ma kienx situazzjoni militari, però hawnhekk għandna sfidi ġodda li qed naraw fil-Libja u fis-Sirja u fl-espansjoni tal-konflitt f'dawn il-pajjiż kif provajt anki nsemmi qabel ċertament eh, semma xaħat eh, il-bżon ta' mm, ta' iktar informazzjoni għanna proġett pilota ma' la jowem dinja waħda mill-azzjonijiet illi aħna għanna għaddejjien illi nindirizzaw il pajzi li għandhom eh, rekord mm, ħażin jew mhux daqshekk sodisfaċenti fuq id-drittijiet tal-bniedem. Naħseb li din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha. Għandna mm, il-politika mm, politika trasformattiva miex mm, politika militari eh, li għandha l-Unjoni u naħseb din hija parti minn dak li aħna rridu eh, naħdmu fuq eh, Partikolarment irridu nidħlu ehm, fi dialogu mal ċertu pajjiżi fil-vant tal-Afrika jekk tassew irridu nindirizzaw l-eru eh, tal-migrazzjoni. Issa, fuq għala l-affarijiet mhumiex mixin eh, fil-Libja u x'nistgħu nagħmlu, ċertament eh, nistgħu nisħu ehm, l-impen tagħna u nafu li kien hemm impenn dirett eh, tal-komissar tal-rappreżentant Toli hawnhekk qed nitkellma darba fuq id-diplomazija. Kien hemm is-Sur eh, Bernardino Leon li huwa il-rappreżentant speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti ehm, u hemm eh, ċertament kuntatti għal futur tal-Libja kif aħna ħankunu qed nassistu dan il-pajjiż ehm, u ehm, l-operazzjonijiet illi ħajkun hemm dawn kollha ħajkun importanti xi ħadd minnkom għamel punt partikolari fuq l-operazzjoni kif l-affarijiet ħajaħdmu u minn ħajkunu l-autoritajiet involuti naħseb illi hemm referenza ċaram għal riżoluzzjoni tal-Kunsil ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti fuq jekk ħajkun hemm adozzjoni kif ħassir u rridu naraw naqra f'liema termini issa ir-riżoluzzjoni ħatiħu l-forma ħarija tagħha wkoll biex naġixxu kien hemm ukoll punt fuq il-fażijiet ta' l-operazzjoni nixtieq nirreferikom għad deċiżjoni adottata mill-Kunsill nhar 18 ta' Mejju ta' din is-sena fejn il-fażijiet huma dettaljati jiġifieri mhux għalfejn tmorru taqraw fil-medja imbagħad tistgħu taraw dan fil-gazzetta uffiċjali nistan għafawnek għalli man zomkom xiektar, diġa ħat ħafna ħin, nixen ħalli sal-kelma l-oħrajn, grazzi ħafna, u ħna l-esti nibqa dispozizjoni ta'kom biex niddiskutu fuq livell bilaterali u niprovdu kjarifiki ek kif il-proċess jibqaddi. Thank you very much for the comprehensive. Grazzi ħafna ta' dawk it-tweġibiet kompleti u nittama li servizzi tal-azzjoni esterna Ewropej kun jistgħu jattendu għal xi laqal li ħajkonna il qoddim Is-Sir William Lacey Swin kif jogħġbok. Grazzi ħafna ta' dawk il-mistoqsijiet eċċellenti, verament jatuna opportunità sabiex aħna naħdmu iktar fuq dawn il-kwistjonijiet meta nerġgħu morru lura fuq il posta tax-xogħol tagħna. Nixtieq illi Nirriġa bil-mistoqsija tal-kollega Kajengi, jena naħseb li resettlement mandux ikun limitat għal żewġ pajjiżi biss. Ir-resettlement huwa bbażat fuq il-ħtieġa u fuq il-ġustifikazzjoni. Jiena naħseb illi veru illi din għandha tkun xi ħaġa aktar wiesa. Nittamaw li dan il-proġett ħajt kompla. Dan huwa din hija operazzjoni ta' għajnuna pariri li hija operata mill-Gvern Taljan. Ir-Red Cross tal-Italja, ta l-UNHCR, Save the Children, dawn kollha kienu bażati f'Lampedusa f'partijiet oħra tal-Italja naħseb li dan kien proġett li kellu ħafna suċċess u importanti ħafna eh, għal dawk ukoll li eh, fil-fatt jixtiequ jkunu iktar attivi fil-Mediterran nixtieq li proġetti bħal dawk jitkomplew. Il-kwistjoni tal-Libja nafu li dinja problema kbira iżda ma nistgħux aħna ninjoraw il-Libja Jiena fil-fatt tlab li servizzi ta' sigurtà tal-ġnus ma' ta' sabiex jatuna iktar spazju, iktar opportunitajiet li nerġgħu nkunu prezenti fil-Libja. Il-ħaddiema tagħna fil-Libja stess vera kienu effiċenti fil fisċol taħħom fil-responsabilta illi ħadu zdaħna nishtiqu illi niltaqaw ma s sintki. Meħabba li dawn is-sintki huma l-iktar li huma qrib ir-reġum ta' fejn huma sintki u jiena naħseb illi l-azzjoni hemmhekk għandha ssir fuq il-livell reġjonali. Ħalli jgħinuna nittamaw. U anka fuq dak il-intqal fuq eh, il-mekanizmu ta' Niġer li aħna ħan istabilixxu, aħna tamajna li ħan nibdew naħdmu E kif konna edna f'Ottubru tas-sena 2013 nibdew nistabilixxu dawn il-ċentri ta' proċessar fil-Libja. Ġifieri naturalment meta inti tara l dawn l-immigranti jaslu b'duża jew Malta rridu naraw jekk dawn mhux immigranti ekonomiċi jekk irreġistraw jekk humiex qed jingħaqdu pereżempju mal-familja li qiegħda fl-Iskandinavja, eċetera. Ħankomplu naħdmu iktar mek fil-Libja nittamaw li ħankunu nistgħu navvanzaw ħalli nibdew bil xol li nkomplu bid-diskussjoni li fil fat kienu kkanċellati kellhom isiru l-weekend li għadda. Naħseb li kien hemm minn saqsin mistoqsija dwar l-outsourcing tal-problemi tal-Unjoni Ewropea. Naqbel perfettament ma dil ħaġa ma nistgħux infarfru aħna minn fuq spallejna r-responsabilità hija xi ħaġa faċli wisq li kieku nagħmlu hekk. Din hija xi ħaġa li qiegħda tiġri f'ċertu partijiet tal-Asja fil-fatt u l-aħħa aħna żgur li ma naqblu xejn ma din it-tip ta' tattika. Issa, mistoqsija dwar x'tagħmel fil-problemi fil-pajjiżi tal-oriġin dan huwa xoli li tisib bħala parti ta' politika komprensiva li tinkludi l-iżvilupp t tmexxija tajba u ħafna kwistjoni oħra. Jiena ma nixtieqx nikkritika l Frontex, jiena kont wieħed mill-kellima ewlenin fl-aħħar konferenza li organizzaw huma f'Varsavja, iżda jiena fil-kummenti tiegħi fil-fatt introduċejt il-kunċett tal-ġestjoni tal-frontieri. Jiena m'iniex ħanqod nitkellem fuq dan il-kunċettu ngħid li ma biex fuq dwaru, iżda f'sitwazzjoni illi ninsabu fiha bħalissa dan ifisser dan il kunċett li rridu nsalvaw il-ħajjiet tal-bnedmin. Frontex meta beda l-operazzjoni Trajt nkella biss sid bastimenti, mar nasrum kella 32, kella aktar helikopters u kollu kella assi oħrajn u kien hemm xi 10 miljun euro li kienet jintifqu mill-gvern Taljan. Huma kienu qegħdin jitolbu l-Unjoni Ewropea tista' taħdem bħala għaqda ta' pajjiżi u naqsmu responsabilità bejnietna dan ma jsir ma sarx permezz ta' Triton tama li permezz tal-Aġenda tal-Immigrazzjoni ħajkollhom ir-riżorsi u l-assi ħalli bekk jissorveljaw iktar mill-parti parti tal-kosta li bħalissa edin jikkontrollaw. Dik hija l-opinjoni tiegħi dwar dan iżda aħna għandna relazzjoni mal-Frontex, relazzjoni tajba nappoġġawhom iżda aħna naħsbu illi il-fondi l-ġodda jistgħu jgħinuna sabiex insalvaw iktar eh, nies milli jitilfu ħajjithom fil-baħar. Issa l-kwota tas-sena 2020 jiena niftakar meta tkellimt dwar il-programm ta' Stokkolma fi Stokkolma stess, jiena kont bdejt billi ngħid għandi aħbar tajba oħra ħażina, l-aħbar tajba qaluli qedtilhom mill-13 mill-27 pajjiż kienu pajjiżi ta' resettlement. Iżda l-ammont ta' nies kienu biss 5000 Il-numri huma importanti iva, rridu nibdew bl-ewwel passi, rridu naraw li konnektar fiduċja fis-sistemi tagħna ħalli mbagħad aħna nkunu nistgħu nikkontribwixxu nagħmlu ħafna iktar minn naħa tagħna u nikkontribwixxu b'mod iktar uman. Naħseb li qbist ftit il-ħames minuti li tajtni sabiex biex nwieġeb ma nqafawek. Grazzi ħafna. Sir Lucy Swing jiena verament kontent illi inti kont hawnhekk magħna dal Skużani, Sur Maratina, silli naqaslek il-ħin biex twieġeb, iżda inti għandek esperjenza bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin, ġifieri għandek esperjenza biex titkellem fil-qosor ukoll. Mela, iva, dwar il-Libja. Kulħadd jaf kemm hija sitwazzjoni kemm komplessa sitwazzjoni tal-Libja, iżda jiena kieku nati pari li napagġaw l-ġus maquda l-Bernardino Leon u naraw l-dol pajizi gvern nazjonali, specialment fil-Libja. Issa, rridu namlu zewċ affarijiet oħra, il-kontroll fil frontiri mhux biss il frontiri tal-pajjiż, iżda l-periferija kollha tal-Libja. u aħna rridu naraw li mem m'għandux ikun hemm nies li jidħlu fil-Libja ħalli mbagħad ikunu jistgħu jitilu fuq dajs ħalli jaslu fl-Ewropa parti minn hekk. Iva, vera rridu nkellmu l-sintki. Iżda hemm ċertu servizzi speċjali li għandu ħafna esperjenza mal-mafja u gruppi ta' kriminalità organizzata. aħna l-Ewropej irridu nitalmu li irridu nbidlu l-mod ta' kif namlu diplomazija. Id-diplomazija tas-seklu 21 hija waħda li tinvolvi iktar riskju. Huwa ta' riskju li nkunu preżenti hemmhekk fil-pajjiż iżda hekk għandna nagħmlu jekk irridu nsolvu l-problema. Irridu nkunu hemmhekk fil-pajjiż ħal nippruvaw insibu ċertu soluzzjonijiet hemmhekk. Stess, issa, l erruq ta' din il-problema Semmitu kol politika Afrikana. Jiena naħseb illi anka jekk ikollna politika fuq perjodu ta' żmien medju. Iżda aħna rridu nibdew bir-reviżjoni tal-kunċett tal-kummerċ u żvilupp mal-Afrika. Irridu nibdew paġna ġdida, kapitlu ġdid fil-kuntest tal-politika mal-Afrika. Forsi nibdlu il-ftejim ta' kummerċ ħieles jew il-ftejim dwar is-sajt. Ħalli bekk verament nkunu nistgħu nibnu subija ġdida mal-pajjiżi Afrikani. Dan jista' jkun ġejjieni possibbli għalina, ġifieri jkun hemm din il-linja vertikali bejn l-Ewropa, l-Mediterran u l-Afrika. U iktar ma nibdew mal-ajr, iktar aħjar. Naqbel ma' Sinjora Bjork fil-fatt illi Fil-fatt nidra li jien dak li sorprendini kien li aħna fuq is-soluzzjoni politika tal-konflitt naqbel perfettament li rridu namlu iktar minn dak li qed namlu bħalissa iżda ilna neqsin erba' snin mill-vant nofsani. U naħseb allura wasal il-waqt illi niċċaqalqu ftit u nieħdu azzjoni. Importanti li nimxu f'din id-direzzjoni. U Sinjura Gijom, naħseb li inti semmejt ukoll il-ftehim tal-ripatriazzjoni u readmission fl-Ingliż. Jien niftakar illi aħna fi Spanja pereżempju konna bdejna naħdmu fuq dan il-ftehim ta' Mission. Aħna biddilna l-affarijiet diġa għanna ftejn tal-ġenerazzjoni l-ġdida u dan huwa dak li l-Ewropa għandha tagħmel bħalissa. Iġifiri għanna nirrevedu l-ftejim kollha li għanna mal-pajjiżi tal origini l-pajjiżi ta' transitu ħalli naraw kif nistgħu naħdmu f'din id-dinja ġrida, f'din is-soċjetà ġrida. Jiena naqbel ma' Pedro Serrano li dan l-approċċ holistiku huwa importanti l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-sur Muratino sa kif għalu u l-Komitat tal-Affarijiet barranin fl-imkien ma li ias u ma l-iktar nis importanti f'dan il- f'din il-kwestjoni kollha kemmi, din kienet diskussjoni vera sirja, kontribuzzjoni tagħkom kienu importanti għal-Kumitat tagħna. Importanti li konna l-iżvilupp ta' tar-rapport tagħna miż-żewġ rapporters Grazzi ħafna lilek, Sur Serrano, u li tlet kellima mistednin għal kontribuzzjonijiet illi għamiltu dwar dan il-rapport tal-immigrazzjoni. Grazzi ħafna l-rapporters, l-membri kollha li kienu għawek sabiex taw kontribuzzjoni għal din il-diskussjoni. Issa il-laqa li jmiss fuq din il-rapport tal-inizjattiva propja dwar din il-suġġett ħajkun eh, fil bidu